Right, good morning everybody. Bonġu lil kulħadd. Se nippruvaw nibdew fil-ħin. Jiena kelli problema bil-lift u nimmaġina li persuni oħra li jridu jkunu f'din il-laqa qed ikollhom l-istess problema. Dalodu għanna maħna l kummissarju Cruz illi ċiet biex eh, taġġornana fuq da kollu li għandu xaqsam mal kompetizzjoni. Il-Kommissarju se tagħmel diskors qasir u wara tkun tista' twieġeb għal mistoqsijiet tagħkom. Jiddependi minn kemm persuni jixtiequ jagħmlu la mistoqsijiet, nieħu l-mistoqsijiet jew waħda waħda jew inkella eh, ftit mistoqsijiet flimkien. Il-Kummissarju. jekk il-problema tal-lift hija l-unika problema li għandna llum merba biha. U tassew pjaċir illi jiena nkun hawnhekk ma'kom u jiena jinteressani ħafna li nisma dak illi intom għandkom xtajduli. Nishtiq l ewwel nifraħlek tal-li inħtart president ta' dan il-komitat hija dejjem ħaġa tajba illi uh, eh, n-nisa u koll sibu postom f'karigi bħal dawn. intom ilkom tistidnuni biex niġi najdulkom ħaġa dwar ir rapport annwali għas sena 2008. Imma qabel ma namelek nixtieq nagħmel xi kummenti dwar il kriżi eh, li għaddejjin minna li xi ħaġa żgur li tinteressakom. Jiena smajt il kumment tiegħek u nirrepetih kemm il-darba Eh, meta inti għat li aħna il-riskju ma nistawx neħilsu minnu permess tal-regolamenti. Għandek raġun 100%. Għanna bżon illi imbidlu il-kultura tagħna, hemm bżon ta' iktar disciplina fuqna, infusna, u li din id-disciplina għandha tkun suppost parti mis-soluzzjoni, imma laqqas id-disciplina waħedha ma tista' eh, tatina il riżultati illi aħna nixtiequ għal dan is-suq waħdini din il-kriżi ma ġietx eh, ġestita ħażin wiz eh, meta aħna nqabluha mal-Great Depression u eh, teddidiet oħra tal-protezzjonizmu li kien hemm qabel veru li l-Kummissjoni kienet attiva ħafna u waqfet kontra il-protezzjonizmu u aħna qed naraw x'inhu anzi u rejna l-valur tal-politika tal-kompetizzjoni u ħarisna issu waħdini. Issa, kemm il-mod il kemm ġiet fuqna malajr il-kriżi u anki kemm kienet kbira u koll eh, ħareġ uh, xejri toħrajn fid-dawl. Dan huwa il rol fil fil-fatt tal-ir-rol tal-Kummissjoni. L-infurzar għadu eh, il- hija l-attività l-iktar importanti li aħna rridu namli, imma wara l-sens ta' urġenza u l-konfużjoni ninqalat meta fallew Lehman Brothers, il-Kummissjoni ħadmet ma' l-Bank Ċentrali Ewropej, il-Banek Ċentrali Nazzjonali u l-Istati Membri. B'modi ġodda sabiex tagħti ċertezza legali li kien hemm bżonn għal bailouts u tagħti wkoll xi ftit stabilità fis-settur finanzjarju Eh, l-abilità tal-Kummissjoni biex twieġeb għal kriżi eh, taħlita ta' politiki komunitarji kien assolutament kruċjali. Aħna użajna dak li aħna konna nafu mill-politika monetarja u fiskali, mis-swieq finanzjarji biex aħna jkonna respons xira permezz tal-politika tal-kompetizzjoni. Umbat il-politika tal-kompetizzjoni enet il kollegi tijaj biex ifasslu l-politiki tagħhom. Din hija prova ċara kemm huwa importanti li jkollok oqsma tal-politika li jaqgħu taħt il-kappell biex ngħidlek tal-kummissjoni. Imma bħas sistemi kollha din is-sistema tagħna tista' tittejjeb ukoll wara bosta snin tar finar wieħed jista' jgħid naħseb li s-sistema tagħna hija effettiva. Tantu hekk illi xuħut iswa bħala l-aħjar sistema li teżisti. Il-kontrolli għall-assistenza mill-istat U ma eżempju ta' dan mill-bidu tal-mandat tiegħi jiena ħdimt biex naqinam ikun hemm riforma tal-politika dwar l-assistenza statali. U ehm, aħna stajna wkoll nagħtu appoġġ għall istrateġija tagħna fuq meta ta' żmien twila għall impjiegi L-istati membri kienu qegħdin sakemm bdiet il-kriżi l-istati membri kienu qegħdin jagħtu inqas assistenza u kienu xorta waħda qegħdin ikollhom dħul sostanzjali għaliex l-assistenza kienet iktar immirata lejn miżuri orizzontali bħal riċerka l-iżvilupp u l-innovazzjoni minflok ma tagħti daqqatit il-kumpaniji kbar jew l-industriji li kienu qegħdin ibatu. Minn meta bdiet il-kriżi, l-ekonomisti kollha kellhom imorru lura fil-bidu u bedew ifittxu eh, tweġiba u soluzzjoni speċjali. Erba snin ta' riforma enuna biex ikonna respons aħjar b'mod partikolari aħna rajna ħafna għajnuna li qed titat li ingħatat lil banek individwali. Iva, l-għajnuna marret l-banek individwali imma il-għan kien wieħed orizzontali li jkun hemm stabilità fis-sistema finanzjarja. U dan il-focus fuq l lanijiet orizzontali kien wieħed mill-ikbar passi l-qoddim illi għamlet il-Kommissjoni fil-assistenza statali. Alla volja aħna konna qed naħdmu f'kuntest ta' kriżi fejn il-veloċità u l-flessibilità kisbu importanza ġdida aħna irnexxinna natu da kollu li kien hemm bżonn mingħajr ma nikkompromettu l-prinċipji ta' ta' kondizzjonijiet indaqsa l kulħadd u laqqas ma ħallejna dawk li ħal 16 taxxa ġifiri ċittadini tagħna e, imdendlin u mhux imħarsa. U hekk issa is-suq intern tagħna qed naraw illi għadu intatt għalek aħna il-sistema li għanna għal ta' sistema ta' kompetizzjoni nirringrazzjaw l-alla li edha għanna. Jekk ikun għamil lista jena tal-affarijiet li jenuna biex nelbu l-ar fazi tal-krizi, Ikolli najt li huma setat diretti ta' infurzar il-qafas il, il, il mm, istituzzjonali li hemm ir-riforma li għaddejja l-ħin kollu, netwerk ta' kompetizzjoni Ewropej li jaħdem sew u reputazzjoni soda. Imma mhux biss kien hemm irrieda wkoll biex wieħed jiffaċċa il-kwistjonijiet l-iktar skabrużi u impenn qawwi biex inkunu konsistenti fl-istati membri kollha. Ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq zaqna. Jiena nemmen illi mixin fi direzzjoni tajba u li m'għandniex imbidlu l-elementi fondamentali, l-prinċipji li fuqhom huwa bbażat il-modell Ewropew. Kif żgur indunajtu mill-kommenti li għamilt diġà, wieħed eh, mill-messaġġi ewlenin tal-Kummissjoni li ħareġ fir-rapport huwa li il-prinċipji sodi ma' din ma' proċessi flessibli edin jenuna nelbu il-krizi. Jena u koll sodisfatta ħafna li qed nara illi il- il-mod li aħna naħdmu għabbażi ta' proġetti hija jgħinna ħafna fil-ħidma tagħna. Forsi intom tiftakru illi issa hemm membri tal-personal li qegħdin jaħdmu fuq il-mergers, l-antitrust u politiki ta' għajnuna statali f'dan is-settur. U r-riżultati qegħdin jidhru fil-qassam tal-banet, pereżempju, dan il-ġbir ta' arfin qed jagħti kontribut sinifikanti fil-kwalità tar-rispons tagħna qed titjieb ir-rispons minħabba fihom. U l-abilità li aħna nikkonċentraw fuq dawn il-kwistjonijiet jew fuq settur partikolari sejjejna wkoll biex meta jasal iż-żmien biex aħna ftit ftit nibdew noħorġu minn din il-kriżi. Issa dwar l-istrumenti eh, li aħna użajna wara s-suġġerimenti li ħarġu mir rapport ta' Evans. Il-rapport annwali għall-2008 fih iktar dettalji u eh, fih informazzjoni li wieħed iktar jista' jużaw jiffima li tajna l-Parlament dwar il- eh, il-rescue u ristrutturar, miżuri ta' ristrutturar. L-importanza ta' komunikazzjoni ċara u koll issa naprezzawa iktar u għanna dokumenti li għatu linji gwida ċari eh, biex li sabiex jajdu aħna fejn edin fil-sforzi tana fil-ġlida tal fuq din il-krizi. Mbagħad hemm ir-ristrutturar tas-settur tal-banek kif kien miftem fi frar u f'Lulju u issa rridu inkomplu naħdmu fuq dawn il-pjanijiet biex inwetquhom. Il-linji gwida qegħdin hemmhekk issa rridu naqilbuhom fazzjoni Aħna sa Ottubru 2010 estendejna il-linji gwida komunitarji fuq l ajnuna statali għal eh, għall-għajnuna u r-istrutturar ta' kumpaniji li qegħdin f'diffikultà. Ħarġu wkoll linji gwida ġodda fuq il-broadband sabiex il-fondi pubbliċi jistgħu jkunu uh, mitfuwa fil-proġetti fil illi se jsaħħu l-kompetittività Ewropea u jagħtu aċċess għall broadband liċ ċittadini Ewropej kollha. Ħaġa oħra, il-proċeduri semplifikati għall-loti ta' taħriġ lil ehm, dawk il-ħaddiema l-iktar svantagġati jew inkella li għandhom xi diżabilità jina dejjem kont ċara ħafna dwar l-importanza tal-kompetizzjoni għat kabbir ekonomiku U eh, fi żmien ta' kriżi hemm bżonn li tispjega iktar illi jagħmel sens, xorta jagħmel sens fi żmien ta' kriżi illi jkun hemm il-kompetizzjoni għax hekk ikun hemm ikt allokazzjoni aħjar ta' riżorsi, tħares il-konsumaturi, tħares il-min iħallas it-taxxa u tiżgura li jkun hemm opportunitajiet ġusti għal kumpaniji żaru ta' daqs medju kif ukoll trawwem l-innovazzjoni. Irridu wkoll inkunu ċari li s-settur finanzjarju kien każ speċjali. L-interventi sostanzjali fis settur finanzjarju m'għandhomx jintużaw bħala skuża għal assistenza statali eh, enormi f'setturi oħrajn. Jiena irrit ngħid li mhux aħna ma ma importanix iktar mill-qasam bankarju mill-li importana mill-ħaddima, imma għalix il-sistema finanzjarja hija pal ċirkolazzjoni ta' dem fl-ekonomija, fil-sistema ekonomika tagħna. Għalek l-infurzar xira tal-politika tal-kompetizjoni Ewropea hija il-ofol ta', ta soluzzjoni sabiex aħna nkunu nista l-ekonomija tagħna jkunu jistgħu jirkupraw mingħajr ma jkun hemm ħela tal-flus taċ-ċittadini tagħna. Naħseb dawn huma affarijiet illi il kostitwenti tagħkom ukoll saqsewkom eh, x'intom qegħdin tagħmlu bil-flusna fejn qegħdin tpoġġuhom il-flus li qed inħallsu aħna. Dwar l-irkupru nixtieq nagħmel xi punti xi kummenti wkoll Jiena naħseb illi għadna il-bot mill-moment meta nkunu nistaw najdu illi l-aspetti finanzjarji tal-krizi issa għaddew. Naħseb min jajtek qed joħlom. Aħna se ndumu nħossuhom l-effetti ekonomiċi għasnin li ġejjin b'mod partikolari f'dak li rigwarda il-dejn pubbliku. Naqbel mal-OECD, pereżempju li il-politiki tal kriżi tal-lum ma jridu bebda mod jipperikolaw l-irkupru jew il-suq wahdini Irrid niżgura l-Parlament illi fil-waqt illi il-qafas temporanju għall-għajnuna statali serva tajjeb il-Kummissjoni hija impenjata li dan se jkun temporanju. Kultant il-miżuri temporanji jibqaw għal dejjem imma serħu moħħkom illi f'dan il-każ mhux se jiġri hekk. Ħafna inizjattivi ttieħdu wkoll fir rigward tal-antitrust u il-merger control. Qed nitkellem pereżempju dwar il-white paper fuq azzjonijiet ta' sara jew il-ksur tar regoli tal-antitrust, proċeduri għal uh, settlement procedures li jkunu semplifikati, l-infurzar tal-prioritajiet, meta ħna nkunu qegħdin uh, nittrattaw pereżempju imġiba illi tkun abbużiva Aħna issa wkoll qegħdin nisfruttaw il-settur tal-farmaceutika bil-fatt li hemm spejjeż ġodda minħabba l-popolazzjoni li qiegħda dejjem tixjieħ problemi bħal eh, il-swajn. Ma nistgħux inżommu ħlura dan is-settur huwa importanti li naraw illi sector inquiry tagħti il-frott fuq medda ta' snin bħal dawk li pereżempju segwew il-każijiet tagħna fil-qasam tal-enerġija żgur li jafu. Għalhekk uh, iftħu widnejkom biex tisimgħu aħbarijiet oħrajn fix-xhur li ġejjin. Il-rapport tal-2008 fih kapitlu li jissejjaħ Focus Chapter. Uh, dan id-darba jirrigwarda il-kartels u l-konsumaturi L-istatistiċi eh, l-iktar reċenti huma 34 imprizi li kellhom iħallsu multi għal ammont ta' 2.27 biljun ta' euro f'seva eh, każijiet ta' kartell fil-2008 uh, fil-qasam tal pereżempju banana, twieqi tal-karozzi, eccetera. U tmien kumpaniji li ġew immultati total ta' 1.24 biljun euro f'żewġ każijiet sissa għal din is-sena l-2009. Aħna rajna wkoll kif se nkejlu l ħsara li għamlu dawn il-kartels għaliex ħafna nies uh, jistaqsu meta tkun l-isbaħ ġurnata fil-ħidma fil tiegħi dik tkun meta dawn l-abbużi ikunu spiċċaw għal dejjem imma għadna il-bot għaliex eh, wara kollox fuq fid-dinja nies jgħixu mhux anġli. Meta wieħed jipprova jkejjel il-ħsara li għamlu l-kartels, nistgħu niftemu, infemu waħjar liċ ċittadini tagħna li per eżempju, fil-bidu l-servizzi tal-Kommissjoni raw eh, ħarsu lejn dawn il-18 il-kartel eh, illi l-Kommissjoni studjatom bel-2005 u l-2007. Aħna użajna eh, prezunzjonijiet presupposti konservativi ħafna. Overcharge ta' bis 10% u id-danni kienu ta' 7.6 biljun euro ikkawżati bħala ħsarat minn dawn it-18 il-kartell dawn huma affarijiet li l-konsumatur jista' jifhimhom. Issa aħna xirridu? Irridu li dawn l-affarijiet ikomplu? Jew inkella tajt illi irridu jieqfu Jiena konvinta illi il-ċifri reali huma ħafna ikbar u bazati fuq il-riċerka li saret fir renju Unit, aħna najdu illi għal kull kartell li aħna nindunaw bih, forsi ikunem ħames kartells illi jew għatma u fil-fat jew inkella jkunu ġew abbandonati. Jekk dan huwa veru, fil-suq intern kollu tagħna huwa veru illi il-suq u xogħol tal-kartell qiegħed qed jagħmel eh, eh, xirin ta' biljuni ta' euro ħsara lil konsumatur. Issa ngħidilkom xi ftit dwar il-kritika li ġiet eh, immirata lejna dwar il-multi. mela, dawk li jaħdmu fil-kartels u dawk li jabbużaw jagħmlu ħsara lill-Ewropej kollha. U għalhekk hemm bżonn ta' multi sabiex dawn id-danni jonqsu fil-ġejjieni. Kultant jajdu li li il-multi oljien huma favur il-konsumatur u kontra il-negozju u jiena ma naqbilx assolutament ma dan. Il-kumpaniji ibatu kol mill-ispejjeż iktar oljien jekk il-fornituri tagħhom jiffurmaw kartell il-fatt li kunem deterrent eh, ikun fl-interess ukoll tan-negozji illi jirrispettaw il-liġi li huma wara kollox il-maġġoranza l-kbira tan-negozji li jirrispettaw il-liġi u jimxu skont ir-regoli. Xuħut mill-multi huma kbar minn mebda dubju, imma dejjem huma uh, marbutin u proporzjonali mat turnover ta' kumpanija jew il-prodott jew il servizzi Eh, illi joffru kif ukoll il kemm ikun gravi il-rejat li jkunu wetqu barra minn hekk qatt ma jkunu ola minn 10% tat-turnover ta' kumpanija. Fil-fatt erba minn kull ħames eh, multi lil kartels pereżempju huma inqas minn 5% ta' turnover annwali tal-kumpanija. Għalek mela, fil-waqt illi il-multi huma deterrent effettiv mhumiex arbitrarji anzi huma essenzjali sabiex jilqaw kontra eċiren ta' biljuni ta' ħsara lil kull sena fl-Ewropa. B'din l-informazzjoni f'moħħkom inħeġġiġkom biex tiflu id-dettalji u jekk joġobkom toqgħodux taraw l-istorbju li jsir madwar il-kwistjonijiet aslu fil-qalba tal-kwistjoni ħatifmu. Aħna rridu illi nżommu l-kondizjonijiet indaqsa l-kulħadd u ntejbu il-ġi tal-konsumatur. Imma x-xogħol tagħna għandu valur iktar wiesa. Juri illi regolament tas li huwa qawwi imma ġust hija possibbli u dawk illi abbużaw jiġu kastigati. U dan mhuwiex messaġġ sekondarju mhux biss għall oħrajn li jaħdmu fil-qasam tal-politika imma ċittadini Ewropej kollha. Fl-aħarnet, il-Kummissjoni rnexxila tikseb dan kollu għal inqas minn 100 miljun euro fis-sena meta wieħed iqis l-impatti li aħna kellna fuq is-suq u meta wieħed iqis ukoll mill-banda l-oħra il-biljuni ta' euro ta' ħsara li kkawżaw il-kartels u l-abbużi, jidher illi il-politika tal-kompetizzjoni li faslet il-Kummissjoni tagħti valur miżjud. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. Eh, da żmien sirna natu applaus lil kellima tagħna għall-interventi tagħhom u eh, jekk joġbok aċċetta dak l-applaus pala proset għarwol li inti kellek f'din il-krizi finanzjarja mhuwiex faċli kultant li wieħed jipprova jżomm sot fuq il-politika tal-kompetizzjoni u l-għajnuna statali u żgur se jkun hemm oħrajn li għajmu dan l-istess punt. Fil-waqt li intom kelkom taħdmu fuq dawn l-affarijiet kien hemm ukoll uh, infurzar ieħor li kien għaddej Inti tkellimt ħafna dwar il-kartels u kemm jiswew dawn il-kartels dawn l-abbużi tagħhom lill konsumaturi U tkellimt ukoll dwar il-white paper. E, Nixtieq li forsi inti taġġornana xi ftit dwar l-azzjoni li qegħdin tipproponu. Intom għattu li tixtiequ tagħmlu xi ħaġa f'dan il-mandat tal-Kummissjoni xwol se jkollu il-Parlament f'dan kollu? meta inti ġejt titkellimna eh, qabel għattinna illi il-Parlament se jkun involut kemm jista' jkun. Forsi issa tista twieġeb għal din il-mistoqsija u mbagħad ngħaddu għall mistoqsijiet min-naħa tal-kollegi. Skużawni illi għamilt l-ewwel mistoqsija jien imma din kienet xi ħaġa importanti ħafna u rilevanti għal dan il-kumitat x'ftit ta' xurilu. Well, I'm absolutely sure. No, perswaza, Signora President, li il- il-membru qed veru tifhem li din qed tistagħmel din mistoqsija għax veru hija mistoqsija pertinenti għal dan il-grupp. Iva, għandek raġun tgħid li għax jiena impenjata bisħieħ lejn dan il-kumitat l-fatt li il-kooperazzjoni tkompli tisvolġi u jiena minnaħa tiegħi ovvjament se nkompli ninforma il-membri ta' dan il-kumitat. Imma nixtieq ukoll nejt, nżid billi nejt li dak li nsibu fil-rapport ta'kom kien nsibu messaċ ċar inna aħna niflu, nistudjaw dan il-messaġġ huwa messaġġ validu u se jkun ukoll strumentali għal mod kif aħna se nkomplu bil riflessjoni tagħna. Il-Kummissjoni qed tikkunsidra riżoluzzjoni dwar il-white paper għadna ma semmejniex dan mhux se nipproponi xi ħaġa ġdida, anzi qed nirrepeti li l-nifsi hawnhekk għax naf li tal-istess fema għal class actions eh, mod Amerikan bla ebda dubju aħna mhux se nieħdu dan l-eżempju. Ġifieri mhux se jkun hemm azzjoni dan it-tip minnaħa tal-Kommissjoni mhux se ninvolvru ruħna b'dan it-tip ta' xogħol. Intom se tibqgħu konsultati fuq kollox l-edeja ta'kom kienu importanti ħafna għalija sabiex inkompli namel ix-xogħol tiegħi u nispera li anki jekk aħna għandna modi differenti ta' kif naħdmu, imma dan l-aħħar ħames snin aħna għamin għaddejnijom nanalizzaw il- problemi. Naraw ukoll minn min kienu l-vitmi tal-liġi tal-kompetitività. U ovvjament il-white paper l-edha taħħa hija li nelbu dawn il-problemi. Jiena se nibqa' naħdem kuntat miegħek, kuntat mill-qrib miegħek u nisperaw li naslu ta' malaj. Nirringrazzjak xiq ngħidilkom li għandna 18 persuna li tixtieq tintervjeni għalhekk se nillimita l-ħin għal-minuta għandkom minuta biex intom tpoġġu l-mistoqsijiet tagħkom u se niġborhom eh, tlieta tlieta sabiex immexxu. L-ewwel nisimgħu il-Viċi President li għandu x'jagħmel. Grazzi, skużani kont qed nipprova nħejja l-ewwel mistoqsija, Sinjora Kommissarju, il-kriżi Turina illi il l-affarijiet tant qed jiġru b'mat maġla illi L-aħbarijiet dejjem ġej wara wara l-oħra u l-bieraħ kien hemm żewġ punti minn Spanja. L-ewwel kien hemm il-kwistjoni ta' Opel illi dina trid issir b'riżorsi li rkupri tagħhom ir-riżorsi finanzjarji. U majna rridu kienu rridu jaraw li ma huma l-iktar assi effiċenti. Ftit ġiem qabel kellna l-aħbar illi fil-G20 Dari l-om illi biex nħorġu me krizi rridu jiġu koordinati b'tali mod illi mux kullħat tar-rasu, il-pajzi kollha rasu, ma l-kummissarju naħseb li inti trid tajdilna x'taħseb fuq il-kustanijiet tal-Ġermanja taħseb li l-bailout tal-Opel għandhom isiru biss bażi tal-kriterji ta' kompetizzjoni, taħseb li il-, -il l-kupi tal-Opel għandha ssir biss għabbazi ta' kriterji industrijali u u kassu ukoll konsiderazzjonijiet reġjonali u taħseb li jkun ħaġa tajba li nikkondizzjonaw dan din lajnuna sabiex ngħidu illi ċertu impjiegi f'ċertu impjanti f'ċertu pajjiżi jinżammu. Jura, Iva, grazzi ħafna, Signora President Lawanet Nixtieq nesprimi il-pjaċir tija il-fatt li inti dejjem tiġi tiltaqa' magħna, inti dejjem lesta tidjaloga magħna. Jien nixtieq insaqsik fuq il-linji gwida tal-appoġġ għal banek li inti semmejt fil-22 ta' Lulju. Inti kontet qabel din id-data li se tieħdu approċ um, kas wieħed wara liħor. Għal kull kas se jkun hemm approċ differenti, imma x'nistgħu ngħidu pereżempju għal bank ING milli jidher um, din id-dil saret għal dan il-bank hija waħda innovattiva. Imma minn linji gwida ta' 22 ta' Lulju ma tantx um, jaġevolawa din id-dil li saret mal-ING. Um, inti dejjem torbot mal-importanza tal-pajjiż minn fejn stabilit stabbilit il-bank. Imma dawk il-banek li jagħmlu ħafna xogħol fl-Istati Uniti, ma taħsibx qed tkun stretta wisq ma' dawn il-banek għal fatt li anke kumpanniji li jridu ibijaw l-opera tagħhom, ġifiri l-appoġġ irid jiġi minn ximkien. Kif inti tgħid li taqbel mal dak li sejħulu market opening, imma eżattament xifisser dan għalik? Inti verament qed tikkunsidra kull tip ta' ċirkostanza il-fatt li inti dejjem tirreperti li kull każ huwa uniku il- Grazzi ħafna. Signora President, inti dal-waqt tispiċċa il-mandat tijak, inti għadek kemm rapport annwali u joħroġ ovvju li l-politika tal-kompetizzjoni hija xi ħaġa importanti, il bands fuq il-kartels, l-lajnuna tal-istat. Dawn huma punti importanti prioritorji għall-Kummissjoni eh, li għandha poter fuqhom. Ma dak li rajna f'dawn l-aħħar ħames snin huwa pereżempju fis-settur tal-enerġija il-Kummissjoni ħadet linja ta' intervenzjoni xi kultant żejjed wis nista' ngħid. Ngħid ukoll li linji gwida tal-Kommissjoni huma bbażati fuq sistema legali antika issa mill tal-1975 fil-fatt. Ġifiri, il-Parlament Ewropew ma kellux jaqsam xejn hawnhekk, ġifieri jridu naraw kif se nimxu aħjar. Meta nsemmi il-kas tal-Opel, fej kien hemm stat membru li intervjeni, ħafna drabi x'naraw meta jkun hemm dawn il-talbit għal ċertu setturi kifet inti u jħet ukoll irid per pereżempju s-settur tal-farmaceutiċi per eżempju, anki minħabba il-pressjoni ta' palissa mħabba l-influenza. Imma dan relevanti ma taħsibx li l-linji gwida għandhom kunu ftit iktar konkreti? Signora Kommissarju, tixtieq forsi tirribatti mal-ewwel dawn il-grupp ta' mistoqsijiet? Mela, jekk wieħed is l-Viċi President tal-Ikon kellu raġun isemmi li litri jintbatu mill-istati membri u mhux biss minnant il-gvern Spanjol tafux. Aħna nirċievu ittri minn stati membri oħra li jikdbulna fuq l-istess affarijiet. Ġifri, anki ku kien l-istat Spanjol biss, xorta waħda ħadna rridu natu kasu. Imma rridu nkunu ċari fuq dak li nejdu e, x'opinjoni ta' natu. Jiena niftakar li kellna laqa tal-plenarja fi Strasburg darba fej konna e, diskutejna dak kollu li għandu x'jaqsam Tkellimna fuq il-qafas temporanju. U dan il-temporary framework kien jagħmel sens għax kien jirrigwardja dawk l-attività, dik l-attività ekonomika li kienet ġiet eh, kienem kella konsekwenzi mill kriżi finanzjarja u l-istati membri dejjem ridu jaraw kif se jirkupraw bil-pjan tal-kupru aħna ħriġna b'dan l-adozzjoni ta' dan il-qafas temporanju, temporary framework. Meta kunu qegħdin implementaw, l-istati membri jistgħu jiffinanzjaw kull tip ta' settur, ġifieri anki s-settur tal-karozzi. Ġifieri saw kollox sow imma lan ewlieni huwa li niżguraw li s-settur tal-manufattura tal-karozzi jibqa vjabbli, għax huwa importantissimu fl-attività ekonomika jimpjega ħafna nies madana kollu rridu nikkonsidraw il-fatt ukoll li din dan huwa settur hija industrija fejn overcapacity. Iġifieri il-miżuri temporani jintużaw għal dawk il-każijiet fejn l-industrija ma kienieċ diġa fi kriżi qabel il-kriżi prinċipali. Ġifiri, eh, sal-ewwel ta' Lulju tal-2008 din kienet id-data li konna minn aħna deadline fuqa. Ġifiri, għal-każijiet l-oħra kienu regoli normali li kienu japplikaw. Għalhekk hemm bżonn li aħna nkunu ġusti li ovvjament innaqsu dawn l-spillovers negattivi u għalhekk jiena mill-membri parlamentari l-risposti li tajtkom lilkom kontet li nerġa' nkun ċara fuqha li kull darba li ma jkunx hemm eh, kriterji politiċi ġeografiċi kwistjonijiet pal dawn li kellhom x'jaqsmu mal-kriterji tal-kompetittività. Il-fatti, iċ-ċifri, il iva dak li nirridu nimxu fuqhom, rridu niskopru U għalhekk aħna inna nsaqsu l-gvern Ġermaniż biex itina ftit risposti, aħna stedinna wkoll dawk li kienu mdaħla fil-teħid ta' deċiżjonijiet u anki nikkonsidraw ukoll li konna qegħdin nattu priorità lil xogħol, mhux ix-xogħol ġifiri, l postijiet ta' xogħol f'xi stat membru wieħed, imma il-xogħol tal-Ewropej sabiex l-industrija tibqa' fjabbli, industrija li jkun kollha ġejjieni. U jiena approach short term ma naċċettax fejn inti tigarantixxi post tax-xogħol għal perjodu qasir. Hemm bżonn li responsabbiltajiet nerfawhom. Madana kollu memx carte blanche sabiex naslu għal xi soluzzjoni ta' malaj, teħid ta' deċiżjoni ta' malaj u ngħidu kollox so. Issa fuq l-ING. dan id-dossier huwa wieħed interessanti ħafna ta' din id-dil. Għax hemm żewġ kwistjonijiet hawnhekk il-capital injection l-ING irċeva 10 biljun ta' euros dan ġi approvat f'Novembru li għadda u fl-2009 l-Istat reġa' għan għan li l-ING u trasferix 80% tal-ċertu tal portofolio konnet nitkellem fuq xi 21 biljun. Ġifieri xi fisser dan kollox, dan kollu aħna aċċett aċċettajna f'Martu tal-2009 dan din l-għajnuna t-tini waħda. Umbat ftaħna l-burden sharing u l-evalwazzjoni. L-istudju ta' din il-miżura għajmet ħafna dubju u l-autorizzazzjoni temporanja baqet għaddija sa' 15 ta' settembru fl-istess waqt l-investigazzjoni komplet. Imma hawnhekk il-qofol ta' kollox ħanuża klim diplomatiku mid-dubju dwar l-evalwazzjoni tal-portofolio li biex wieħed jiddeċidi jekk kienx saret bil-galbu jew le. Ovvjament hawnhekk tidħol ir-responsabilità tagħna għax qed nitkellmu fuq l-state aid, qed nitkellmu fuq l-affarijiet li jkunu ġusti għal kulħadd fair level fair level playing field u hija xi ħaġa li issa ilha għal sem xi sena il-banek li huma b'saħħithom ukoll. Qed naraw li tajjeb ix-xogħol qed isir jekk se jkun hemm irkupru tas-settur finanzjarju. Madana kollu hemm bżonn li nibqgħu nisqu fuq il din il-fair level playing field u aħna ma rridux nsibu l-kompetitturi tagħna li jużaw il-flus tat-taxxi um, u jagħmlu dil li forsi mal qasbis biss kien hemm xi eh, bill fuq fu, uh, eh, din it transazzjoni Għalhekk se jkun hemm riperkussjoni hawnhekk għal ċertu banek dawn il-konsekwenzi ma tantx huma pjaċevoli imma il-kwistjoni li inti ikollok il-bill sabiex tassigura futur viabli ovvjament huwa importanti għalina u anke settur bankarju. Aħna tajje fl europa għanna s-suq miftuħ l-open market imma xorta waħda għanna bżon li min jiet e, e, jieħu sen dan isu ikun b'saħħtu għalek l-evaluazzjoni tal-portofolio, l-out A portofolio, u rridu naraw ġifiri se jkunu konsekwenzi tal-lajnuna tal-istat. Biex għax fl mill-aħħar ma dan aħna rridu dan rridu nittrattaw. U mhux biss għal dan il-każ Sinjura President dan u dinija l-istess approċ għal kull kas li qed um. Mbagħad smajna fuq settur tal-enerġija, veru, aħna kenna ħafna diskussjonijiet dwar dan is-suġġett u jiena imbirek kull moment għax konna bdejna bl-Energy Sector Inquiry u dak iż-żmien konna sibna li f'dan is-settur l-affarijiet ma kienux għaddejjin so. Lek għalina aħna naħa tal-kompi anki għal-komissjoni kollha kien jagħmel sens mhux bisalija mal-kollegi tiegħi. Per eżempju Andrej Spigbags, anki għal Savros Dimas li dawn l-aspetti kollha nikkonsidrawhom fis-settur tal-enerġija. Bekk aħna sibna ċertu każi rajna l-issu suq qed jaħdem aħjar u li l-konsumaturi u kol et um, imorru aħjar għaxem profit. Issa, jekk biex nejt kelmtejn fuq l-Opel kifet fuq għal-Viċi President, huwa effettivament bil-regoli tal-kompetitività li rridu niddilja ma' affarijiet bħal dan u mhux b'approċċ politiku biss. Kumment ieħor, jiena naħseb li n-nies tal-politika il-politiċi eh, mandomx jihdu post il-management ta' ċertu grupp. Imma fidejkom dawn l-affarijiet. Mill-esperjenza personali tiegħi ġifri matul dawn il-ħames snin huwa li mhix biss kwistjoni li inti tibqa' konsistenti, fis-settur finanzjarju, imma għalija importanti li l-konsistenza tkun fis-setturi oħrajn ukoll, ġifieri dak li qed tissuġġerixxi inti għal dawn it-tip ta' eh, inquiries naħseb li din kwistjoni eh, li toffri ċertu sfida. Per eżempju, għas-settur tal-farmaceutiċi sebna li l-affarijiet ma kienux sejrin tajjeb anki ġifri meta wieħed iqis mill-perspettiva tal-kompetittività. Imma meta inti tgħid li l-ispejjeż tal-budget tas-saħħa tagħna eh, popolazzjoni li kull ma tmur tixjieħ u anki hekk wieħed qis l-influenza ġifieri l-H1N1 naħseb li verament Palissa l-investiment huwa kbir, huwa wieħed qawwi. U meta nitkellmu fuq infiq bħal ta', dan it-tip ma nistawx noqogħdu lura imma per eżempju aħna nixtiequ li qed nagħmlu pressjoni fuq sistemi ta' privattivi sabiex ovvjament il-flus ma jinħlowx. Grazzi. Issa nieħdu tlet mistoqsijiet oħra sur Bowman, sur Santiċ Presado u sur Gozes. Umbat il-kummissarju. Sinjura Kummissarju, dan il-Kumitat dejjem appoġġjak għal politika ta' kompetizzjoni bla dubju ta' xejn. Imma Fuq il-kriżi, il-Kummissjoni tifti kolla linji ta' inizjattivi dwar linji ta', po ta politika li jkunu iktar integrati għax kollha jridu joffru soluzzjoni. Hawnhekk qed nirreferi għal problema il-kwistjoni tal-Opel. Um, minn eh, min, min GM rajna ħafna um, posit ta' xol jonsu 10.000, 15.000 reċenti għalek inti fil-perspettivi tal-politika tal-industrija ma terġawx taħsbuhom. Tajjeb li nżommuhom fl-Ewropa dan ix-xogħol hemm bżonn jibqa' fl-Ewropa. Għaliex ma daħlux teknoloġija ġdida? U għamennu li rridu aħna niddefendu l-politika ta' kompetitività imma Meta se tispiċċa bl-istudju tiegħek sabiex dan il-pjantar kupru nkunu nistgħu nimxu l qudiem hemm bżonn immor nirrikorru għal proċedura ta' malaj biex insibu soluzzjoni għax inkella se nitilfu il-qalep u l-ġbejna hawnhekk. Issa, il-Polonja, il-belt ta' Wuċ fil-Polonja qed eh, għaddew xi 54 miljun tal-euro pala state aid imma hemm xi 2000 persuna li qed titlef ix-xogħol fl-Irlanda. Iġifieri dan kollox qed iqum ħafna flus nafu li del qed jixtri ukoll kumpanija fl-Irlanda u jintilfu l-postijiet tax-xogħol. Għalhekk il linji ta' politika, per eżempju, l-linji ta' politika industrijali, l-linji reġjonali, kollox irid ikun qed jimxi eight feet. Mhux hemm bżonn li bħala priorità naraw li n-nies mhux qed jitilfu l-post tax-xogħol tagħhom. Grazzi Grazzi kummissarju tax xogħol u l-kooperazzjoni li kellna f'dal aħħar ħames snin. Jien nixtieq insemmi tliet affarijiet il-kriżi finanzjarja. Imbagħad il-kwistjoni privata u s-settur tal-ħalib kellna il- għanna għanna bżon l-istabilita eh, finanzjarja u l-kompetitivita u koll kontribuita għal dak kolla, pero baqa ħafna xogħol xisir, aħna rridu issa l-estu il-proċess ta' ristrutturazzjoni u rridu naħsbu koll fuq l-exit strategies. Kellna jisu 300.000 300.000 biljun fajnuna illi u għalek naħseb li għanna bżon illi id donħas li l-affarijiet illi għadda kif ħabbat inti għanki bċertu għattimizmu, nishtiq infakkarkom u koll illi fil rizoluzjoni tal-parlament illi ġit approvata b'unanimità fejn il-parlament li t-li kunem eh, paper eh, l wall ta' kodeċizjoni għanzi. U dana jaffetwa u koll il-konsumaturi għalix huwa għalek għal għal dawn ir-raġuni li rridu nagħtu importanza kbira dawn is-setturi. Dal-aħħar kien hemm kriżi kbira minħabba t tnaqisa prezzijiet fis-settur tal-ħalib u nixtieq għalhekk rridu nara l-prezzijiet ta' konsumaturi u prezzijiet tal-produtturi. Ġifiri, kienem tnaqis ta' prezzijiet għal produtturi ta' 40% imma imbaddaw ma ġos tradotti fi prezzijiet li għataħallas il-konsumatur għax dawn taħallsu xorta prezz relativament oli għalek Dina, huwa settur li għandu ħafna seta fis-suq, għalek jidin kunu nafux t tamlu intom f'daqni rigward. Merci, Madame Nirringrazzja ħafna, Sinjura President, Sinjura Komissarju, jina naqbel miegħek meta tgħid li għana il-min qiegħed jabbuża rridu naqbduhom. Imma nibqa' ftit lura milli naqbel miegħek meta tgħid milli id-dogma tal-kompetittività m'għandix m'għandix tikkunsidra ġifiri il- ix-xogħol għax nafu jekk ma jkunx hemm xogħol il-konsumaturi mhux se jkunu hemm lanqas. Jiena dak li qiegħed eh, fi New York kontra Franza u l-Istati Uniti sorprendini jiena ngħidlek li dak li jeżisti diġà ma rridux nidistruġġuh. Per eżempju meta wieħed iqis il-selective distribution huwa importanti ħafna, speċjalment fl-industrija ta' ċertu prodotti lussużi. Eh, Fl-Ewropa din importanti u l-proposti li għandek huwa minnu li vera li dal-waqt inti se sottometti din id-direttiva ġdida l kulleċ anki meta ġifiri diskussjoni għadha għaddejja għal dak li huwa il-group action għax rridu eh, nevitaw l-eċessi li nsibu fil-Stati Uniti biex ovvjament ma nkunux dejjem qed noħolqu iktar ostakoli u ntoppi għax-xogħol. Grazzi. Uh, Sinjura uh, Kommissarju, tixtieq issa tirrispondi jekk tista' fil-qosor għax issa naxi 20 intervent. Um, iva, ħanibda bl-aħħar punt. Le, memx approċ ta' l-Istati Uniti, l-approċ ta' kommissjoni rigwardja private damage action u dana jaqa fil-kultura Ewropea. Taħt il-kultura Ewropea. Il-Reverend Member Bullman huwa mħassab dwar l-input tal-kompetizzjoni u jekk din hijiex parti mis-soluzzjoni, iva jagħmel parti mis-soluzzjoni, mhix parti mill-problema, anzi bil-kontra. Jekk aħna mhux se nżommu mal-regoli tal-kompetizzjoni ħan nispiċċaw inħallsu ares u ma nistax naqbel iżjed meta inti tajt irdu nkunu konxi li għandna bżonn tal-industrija fl-Ewropa. U rriduha l-industrija fl-Ewropa, per industrija viabli, industrija b'saħħitha u din hija waħda mill-isfidi tal-kriżi, mhux kollox is-swed, nistgħu nieħdu din l-opportunità sabiex niskopru kif tista' inti terġa' tagħti l-vijabilità fl-industrija. Qed niskellem dwar l-Opel issa. Huwa importanti li l-industrija tal-karozzi ma' tkomplix biss tipproduċi xi ħaġa illi mhix eh, tajba fl-approċċ ta' domanda u l-provvista. Hemm ħafna eżempji li nistgħu nieħdu. Bil-għajnuna reġjonali u dik industrijentali aħna kun qegħdin nasu l-istrumenti li l-istati membri biex huma jkunu jistgħu jaraw xirruma dawk is-setturi li jridu jistimulaw fl-ekonomija tagħhom, però dak għas nixti nista' ngħidilkom u dan qaluhom li ġifieri huma stess u naħseb li kalmu lilkom ukoll li huma xorta kienu qegħdin jaħsbu li jitilqu mill-Irlanda, ġifieri mhix kwestjoni ta' minn fejn jistgħu ġibu l-iktar flus u ma kienu qegħdin jaħsbu anki li joħorġu barra mill-Ewropa u dik waħda mill-kwistjonijiet fejn jiena kont grata li fil-fatt għandna dal-istrument tal-għajnuna reġjonali għax dan il-każ kien għalhekk possibbli li il-Polonja almenu tkun tista' komoda dawk l-attivitajiet industrijali. Signora President, aħna diġà semmejna il-fatt illi il-dinja tal-kummerċ mhijiex eh, ma mhix bbażata fuq x'nistgħu nakkwistaw aħna mill-lista din hija bbażata fuq affarijiet oħra hija fuq il-kwalità tal-impjiegi fl stat membru, xinu għal-infrastruttura ta' dak l-istat membru, s-sistema fiskali, hemm ħafna. Ija eh, taħlita ta' dawn il-fatturi kollha u waqt il-presidenza ġermaniża dak iż-żmien il-gvern Ġermaniż kien saqsa li wieħed minn daw l-organizzazzjonijiet ta' konsulta sabiex jagħmlu r-riċerka, skoprejna li l-għajnuna statali għalhekk kienet eh, eh, eh, fin-numru 13 fil-lista. Nista' nassigurakom li din ma kienx kwistjoni ġifiri il-ħaddi minn ikun qed jitilqu mill-Irlanda xi palonja kienet qed tagħti iktar flus, xejn minn dan. Sur Sanchez bizeru għal tajjeb ukoll li aħna hawnhekk maħniex qegħdin attivi biss fil- ristrutturar imma irridu naraw kif insibu wkoll il kif ħanħorġu minn dil problema. Aħna qegħdin nisa fit-tieni fażi biex ngħidu hekk ċe ristrutturar. Pero dal-waqt ikun hemm il-fażi numru tlieta ċewwe il-ħruġ u iktar ma tasal mara din il-fażi iktar aħjar. Is-suq huwa importanti ħafna u kol meta kun għadin nitkellmu speċjalment dwar is-suq ewlieni wieħed minn dawk l-iktar affarijiet importanti fl-Unjoni Ewropea li insibu mezz kif dawn 27 stat membru għaddin jaħdmu fl-imkien. Inżomkom iktar informati l-qoddim fuq uh, l-istrateġiji nafx tixtiequ mhux però mhux dejjem possibbli li aħna inwet ukoll xewqa. settur tal-ħalib issa. Dan huwa wieħed mill-punti illi sur Sanxi Pizero semma. Aħna nafu illi produtturi tal-ħalib bħalissa qegħdin ibatu. Ovvjament waħda mill-punti ewlenin bħalissa huwa fil-fatt min qed eh, fil-fatt eh, igawdi minn dan kollu. Ovvjament m'hemmx dubju illi eh, s swieq kollha mill-baqra sal-kċina biex ngħidlek huwa l-aqwa mod illi nagarantixxu li l-bdiewa fil-fatt jitħallsu kommissjoni toqgħod attenta ħafna fuq dan il-katina kollha ta' forniment u għandna kooperazzjoni mill-qrib ukoll mal-awtoritajiet tal-Istati Membri għax ħafna drabi huma eh, iktar ikunu eh, f'sitwazzjoni prekarja. Però u għandna għanna katalogu ta' miżuri sabiex nappoġġaw il produtturi tal-ħalib u nippruvaw nistabilizzaw iktar dan is-settur. Għandna wkoll nieħdu dawn l-istudji settorali u l-riċerki il qegħdin isiru f'dan is-settur il-politika ta' kompetizzjoni li tpoġġi li tpoġġi konsumatur l-ewwel din hija l-iktar ħaġa importanti speċjalment. Għax inti biex skun tista' tonfoq il-flus biex tista' tkun konsumatur għandek bżonn xogħol għandek bżonn il-flus u għalhekk għandek bżonn impjieg tajjeb u għalhekk aħna bħalissa qegħdin ngħidu li rridu li jkollna attivitajiet industrijali viabli u huwa biss meta l-impjiegi ma jkunux dipendenti mill-għajnuna statali li aħna kunu nistgħu niggarantixxu li dan ikun minnu wkoll anke fil-perjodu ta' wara d-batija, jiġifieri jista' jkun hemm futura anki f'dawn is-setturi. Naħseb le online sales. Żvilupp interessanti ħafna tlet konferenzi, round tables, raba waħda ħa issir fit-tielet ġimgħa ta' Ottubru. L-ewwel kienet prodotti u servizzi, imbagħad kellna wkoll fuq l-mużika online u qed ikonna proposti aħna u għalhekk nistgħu nserħulkom raskom li nafu li dawn il-luxury goods qed ikollhom trattament speċjali qegħdin nitkellmu dwar turnover ta' madwar 30 fil-mija. Ma naħsibx li din hija proposta ħażina laqqas xejn. Grazzi Komissarju, it-tlieta li mis ħajkunu sowm fi Intveld, Sven Gigelt u Vicky Ford. Sophie Kirchberg. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President, Komissarju, ġejjem Uwa, pjaċira jina li tkun hawnhekk fil-kumitat tagħna. Nixtieq nistaqsikom xi mistoqsijiet fuq l-għajnuna statali, però qabel nixtieq nagħmel kumment ġenerali wara li smajt id-diskussjoni li kellna hawnhekk. Issa nieħdu l-impressjoni ċertu nies jaħsbu illi il-, -il xogħol jintilef permezz tal-politika ta' kompetizzjoni, imma il-xogħol jintilef meta l-industrija ma tkunx tista' tadatta ruħha għal żmien modern għallum il-ġurnata. L-għajnuna statali mhix xi ħaġa li inti tuża biex toħloq l-impjiegi hija biss għajnuna. Nixtieq nitkellem l-ewwel nett dwar is-settur bankarju tiġa semmejnieh dan u tiġa inti tajtna tweġibiet tiegħek, però nittama li jista' jkollna forsi daqsxejn analiżi iktar dettaljata, speċjalment dak li għandu x'jaqsam ma l-ammont ta' għajnuna statali li tista' tingħata u x'ikun l-impatt tagħha. Jekk inħarsu lejn ir-rapport tal kummissjoni tas-sena li għaddiet hemm lista sħiħa ta' każijiet li ġew approvati, però nixtieq inkun naf Kemm każijiet u fuq liema bażi intom fil-fatt maċċettajtux ċertu tal-bit. Imbagħad, it-tieni punt ħafna mill-għajnuna statali tkun allokata apposta pereżempju għas-settur tal-karozzi u mbagħad ikun hemm min jgħid ara aħna ħankunu qegħdin nużaw dan sabiex namlu riformi radikali u nersqu lejn tkabbir ekonomiku aktar sostenibli u sostenibil tafda waħda hija l-kelma soluzzjoni ta' kollox. Xina nixtieq insaqsi din. Sinja Komissarju, nistaw naraw jekk l-għajnuna statali fil-fat ix qed tintuża verament għal dan it-tip ta' bidla ħadra riforma radikali daqse kbira xina l-impressjoni tiegħi li fil-fatt ma tisir xejn wara dan il-paroli kollu ħadna ħafna affarijiet fuq l-Opel, ħafna nies għandhom dubi kbar dwar dan insomma. Imbagħad tkellimt ukoll dwar online sales, jiena nixtieq eh, Nerġentenni it-talba tal-Parlament Ewropew illi sar fir-rapport ta' sena li għaddit fuq il-kompetizzjoni aħna tlabna li jkun hemm inkjesta pubblika settorali fuq online advertising hemm ħafna flejjes li qed jiġu pumpjati f'dan is-settur u f'numru ta' u numru ta' kumpaniji għandhom pożizzjoni fissa soda ħafna dwar dan. Grazzi. Il-kallimni miss. Versichern die Grundsätze. L-ewwel nett. Jiena nixtieq nassigurakom li l-konsumaturi Ġermaniżi qegħdin ibatu minħabba il- provvisti tal-enerġija fil-Ġermanja. Avolja rridu għaw il-fatt illi il-Kummissjoni qed taħdem dan il-qasam għaliex il-politiċi Ġermaniżi ma kinux kapaċi jagħmlu xejn. Nixtieq Insemmi xi ħaġa illi għat inti fit ta' Ġunju, inti għat li s-sistema ta' tleppilastri Ġermaniża tal-banek privati, corporate banks u savings banks hija fil-fatt skaduta u m'għadix dak li ma tirrifletti xirwol li suppost il-Ġermanja għandu jkolla. Mela jina nixtieq instaqsi l għonet nixtieq illi tispjega dan, bat partikolari kif dan jirrikonċilja ma l-ideja li promuovu mhux innaqsu il-kompetizzjoni ħafna konsumaturi u kumpaniji żgħar fil-fatt jemnu li huwa vantaġġ kbir li għandna aċċess aħjar permezz ta' firxa sħiħa ta' banek li jistaw iselfu il-flus fil-Ġermanja, un bat nishtiq nkun naf ukoll. Inti taħseb li hija distorsjoni tal-kompetizzjoni fatt li l-banek privati huma appoġġati minn cash injections kbar imma il-cooperative u savings banks irridu jaħdmu huma biex jassiguraw li settur tagħhom ikun stabbli mbagħad nixtieq inkun naf ukoll jekk hemmx miżuri ta' kompetizzjoni fir-rigward ta' cooperative savings banks u nixtieq jekk tgħid ukoll xi tgħin dwar ir-reporting period. U hemm ukoll ħafna akkużi ta' kompetizzjoni fiskali inġusta fl-Unjoni Ewropea. Sfortunatament il-grupp ta', ta kodiċi ta' kondotta fuq it-tassazzjoni eh, kummerċjali ma implementax il-mizuri ta' allura na ma nafx il-Kummissjoni jiex lesta illi timplementa regoli ta' kompetizzjoni f'dan il-qasam tal-kompetizzjoni inġusta fiskali. Kemm irridu ndumu nistennew qabel jiġri xi ħaġa. il kellima li misiva, grazzi signor President u Kommissjoni, eh, kolli nammet il-ħar kolli nsaqsi ġaġuħra dwar l-Opel u jena zitt litratija ju kol mal eh, litri li għandak inti em 3000 impiek illi eh, fil Unit illi għadin fl-Jutin fil-Kostituenza tijaj il-dawnu ma pjanti effiċenti ħafna, wala kina kontenta ħafna li inti qed tgħid li riċessjoni mhux suppost ħa tagħti kord blanx biex wieħed jikser ir-regoli tal-għajnuna statali u illi kwistjoni ġeografiċi ma jistax ikunu skuża u għaċċari li kwalunkwe ristrutturar irid isir fuq bażi kummerċjali u li jirrigwardja l-effiċenza tal-impjanti konċernati għalhekk il-mistoqsijiet tiegħi huma daw x'informazzjoni speċifika u azzjonijiet inti qed tuża bħalissa sabiex tassigura li dawn il-bażi kummerċjali jkunu fil-fatt infurzati u t-tieni net. ristrutturar u ristrutturar potenzjali qed joħloq inċertezza kbira mhux biss għal ħaddiema infushom imma anki għal eluf ta' nies illi huma involuti b'mod indirettament. Huwa hija kwistjoni ta' urġenza kbira, wara kien inkun grat ħafna kieku tista' tina xi dettal dwar l-iskeda biex intom taslu għal konklużjonijiet tagħkom. Grazzi. Commissioner, when you're... da kummissarju. I couldn't agree more. Naqbel perfettament ma dak li konkludiet Sofi dwar l-impjiegi u x'tip ta' impjiegi neħtieġu. Iva, għanna lista sħiħa ta' pjaniet aċċettati. U mhux biss il-kwistjoni ta' rekapitalizzazzjoni ma' kil garanziji intom diġa għandkom lista twila u jiena ovvjament lesta li inżomkom informati aħna tajibna numru ta' skemi ġodda dik ta' garanziji per eżempju, skemi ta' rekapitalizzazzjoni holistiċi, eh, skemi ta' poċ, formali, u inti saqsejtna fil fatt aħna xma aċċettajniex u xma approvajniex Nista ngħidlek ma naħseb ħajħu wis ħin. Jekk noqgħod ngħidlek dan kollu issa. L-industrija tal-karozzi hija affaxxinanti fil-fatt din nitkellmu aħna dwar industrija tal-karozzi li tkun kompetittiva u taħdem fl-Ewropa, ovvjament. Eh, kulħadd jieħu vantaġġ mill-fatt li jkun hemm din l-isfida ħadra wkoll f'dan is-settur. Għana għadna l opportunità permezz tal-għanna statali kienet waħda minn dawk l-istrumenti fejn aħna fil-fatt stajna napprovaw numru ta' proposti, pero fl-aħħar mill-aħħar Dan jaf jagħmel differenza konsiderevoli jekk jirnexxilna aħna nidħlu aktar il-ġewwa f'dan is-settur dan hija kwistjoni fejn aħna qegħdin ukoll insaqsu l-mistoqsija ta' x'tip ta' rekwiżiti kummerċjali intaqtuħun konsiderazzjoni meta aħna qegħdin nitkellmu dwar din it-tip ta' għajnuna statali fil-każ pereżempju tal-Opel. Ir-riċerka strutturali, l-inkjesta strutturali, il-semmiet il-membru onorevoli dwar il- settur ta' l-online advertising din podġija fil-lista jien biex najtek sabiex inkun nara eżattament x'nistgħu ngħidu però għadu kmieni wis biex intukom tama li din ħatkun priorità. Il-konsumaturi Ġermaniżi jissek tippermettu li ngħid il-konsumatur Ġermaniż kien wieħed minn dawk li kien qed jitkellem dwar l-enerġija, li kien qed taħallas wisq U dana tista' talaħan kif eżempji ta' stati membri oħra li dan ma kienx għaliex kien xi passatemp imma sempliċement għaliex l-ħajja hekk hi. ċoħe illi kumpaniji kbar u satana kienu qegħdin japprofittaw mill-pożizzjoni tagħhom. Di bażikament issa natu r-riżultat maddu xek ġifiri l-konsumatur fl-axar mill-axar jistajħu d-deċizjonijiet tijaw u. Rigward struttura bankarja fil ġermania u nkompli mal kommenti li għamilt f'dak l-intervista li kwatajtni inti, jiena fl-axar mill-axar minix interessata f'min u s-sit ta' bank minix interessat fi shareholders jekk u dawn ikunx il-gvern jekk ikunx persuna partikolari jina nista' eddukom li l-opinjoni personali tiegħi hija ċara ħafna dwar dan, però dana ma jaqax bat taħt ir tijaj tiegħi llum. Mela, meta taqdin nitkellmu dwar banek privati, banek Eh, savings u cooperative banks din hija fl-aħħar mill-aħħar waħda mit-talim illi ħriġna minn din il-kriżi, ċoe bank għandu l-isfid waħda mill-isfidi li faċċewa fil-fatt li isellef. U l-banek issa domx. qegħdin jerfgħu r-responsabilta' għadija tagħhom Issa f'dal każ inti kont qed tgħidilna l-nies, l-SMEs, eċċetra, huma interessati fil-possibilità li jsibu il-bank tagħhom li jsellifhom u jtihom il-lown. Pereżempju, jen sa mill-Landesbank kien hemm u f'ċertu każijiet qatt hemm ċertu problemi huma mingħajr għajnuna statali ma setawx ikampaw. Il-persuni li ħassu t-taxxa jekk da ma jkunux lesti li jagħtu l-għajnuna statali għallura ħajkunem hemm kif hemm numru ta' banek li kienu ħajfallu. Ġifiri fl-axar mill-axar naħseb illi permezz ta' sistema fil-Ġermanja, di mish fil-Ġermanja biss kullim kien, pero fil-Ġermanja b'mod speċifiku il-neutral Irrid ikun hemm kompetizzjoni ġusta, jrid ikun hemm kompetizzjoni ġusta b'tali mod illi ikun jistgħu jieħdu triq oħra, jaqbdu triq ġdida. Waħda mill-investigazzjonijiet aħna wara li kesa fis-settur dwar il-suq ta' retail banking, per eżempju, kienet irrigward il-saving banks il-kbar u f'dan il-kontest aħna għamilna kwestjonijiet ta' tfittxija tal-fatti, per eżempju fil-loqsma ta' kooperazzjoni, struttura tal-kumpaniji, l-ownership, so problemi kienet li problemi ta' antitrust joħorġu meta kumpaniji li kunu ekonomikament u legament independenti jaqblu fuq per eżempju l-market share. Mandiċ għalfejn nispiegalkom xie fisser dan, għalek situazzjoni ta' savings banks Ġermaniżi u hija waħda partikolari. Din hija huma kontrollati mill-municipalitajiet, iġifier mill-istat u huma co-owners flimkien mal-lender, jiġifieri. Il-body language qiegħed isek eh, qed tgħidli li mhux qed ngħid issew. Isek minn ċattab minni. Jiena qed ngħid illi fil-Ġermanja is-saving banks qegħdin f'sitwazzjoni partikolari illa għaliex huma kontrollati mill-istat u mill-municipalitajiet u għalija dana huwa fatt. U huma wkoll il-co-owners flimkien mal-lenders tal Bank u huma ġew mill-quta b'mod konsiderevoli mill-kriżi ekonomika u issa dejjem ristrutturar u bil-fors. Iġifiri aħna ħankunu għadin insegwu mill-qrib daw l-izviluppi mux biss fil kontest tal-kontroll tal-għanuna statali manki mill-perspettiva tal-antitrust. L-aħħar mistoqsija tiegħek kienet dwar il-kwistjonijiet fiskali kif taf fit-trattat ta' seta' lill-komunità biex tieħu miżuri sabiex telimina tipi differenti ta' distorsjoni li jistaw ikunu tastaklu għas-suq u jkunu jistaw kol jiddistingu bejn jiddistingu bejn dif tipi differenti ta' distorsjoni. Hemm numru differenti ta' corporate tax measures, per esempio dik Belġjana għal ċentri ta' koordinazzjoni ġew iddikjerati inkompatibbli mill-Kommissjoni għax kienu qegħdin juru li huma selettivi u għalhekk l-istati membri kellhom inaħħuhom l-istati membri ovvjament konċernati. Il-każijiet tal-Lutin fil-Renju tal-appell, jekk jogħġbok tista' tirrepeti? repeti li l-approċċ irid ikun fuq bażi kommerċjali. Nista' naqbel fuq l-iskadenza qed repeti li nnifsi u qegħdin nagħmlu aħna qegħdin saqsu l-mistoqsijiet tal-fattur figuri biex naslu għall approċ finali tagħna time frame għal kemm jista' jkun malajr. Il-ħin qed jiġribina, però jiena niddependi minn meta jagħtuni tweġibiet, però nista' nassigurakom li jiena bħalkom qed nirrealizza li dawk illi huma valuti bl-impjiegi tagħhom mhux biss flow imma anki f'ċertu każijiet hemm irħula sħaħ li dependu minn dan il huma qed japprezzaw li jkun hemm li tittieħed deċiżjoni malajr. Grazzi Kummissarju, issa ħajkolli niskuża ruħi minn qabel probabbli ma nexxi li nieħu mistoqsijiet ta' kulħadd. Issa tlieta li jmiss. Hubner, Xikluna, Huangok. Yes, thank you very much. Uh, iva, grazzi, jena nishtiq nuri l-apprezzament tijaj tal-li taxxol li għamilt inti waqt dan ta' krizi għan dizawċ mistoqsijiet. L-ewwel wahda dwar il-banek. Għanna kustjoni tal-recapitalization tal-banek u dina kienet biex l-ekonomija reali tirkupra u Jean-Claude Trichel biraħ għalilna illi kemm il-flus u l-espansjoni għadin jaw. U il-banek għadin jipruvaw jgħinu anki l-konsumaturi l investaturi Issa inti mill-lat ta' l-effiċenza tal-estate aid, banek ġifiri ma jsegwux l-impenji li siru fil-recapitalization agreements jew inkella jkun hemm ukoll miżuri ta' appoġġ li ma jkunux hemmhekk. It-tieni mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-kwalità ta' l-State Related Economic Analysis. X'taħseb inti fil-Kommissjoni x'naħseb li jekk ma nifhmux x'inhuma il-market values u raġunijiet tal-intervenzjoni tal-Istat? jista' jkun illi ma nkunux nridu naraw nifirdu il-politika minn din il-ħaġa għaliex il-mistoqsija tiegħi hi lura x'inhi l-valutazzjoni tiegħek biex tiżviluppa din l-analiżi tal- Lajna għajna statali, anke biex tara xinu ma l-effetti tal-estate aid bħala mod negattiv anke pozittiv. Um, F'dal aħħar snin, il-konsumatur u l-operatur żgħir benefika minn ħafna deċiżjonijiet li ttieħdu hawnhekk mod partikolari f'pajjiżi pereżempju is e, settur tal-mobile u anki setturi oħra u aħna grati ta' dan Imma fafna mill-politika tal-kompetizzjoni u regolazzjoni li jimportom minnhom ġejjin minn mill-lat nazzjonali u għandek aħna għandna pereżempju żewġ każijiet fejn ir-regolatur tal-enerġija bażikament qabad iddeċida illi iżżid it-tariffi u dan ħassat l-ekonomija mbagħad wara il-regolatur tat trasport dan il-qorti deċidiet illi il-regolatur ta' trasport ġi kundanat biktar mod assolut. Iġifir l-operatur zaħir u l konsumatur għedin saqsuni Il-Kommissjoni xat tagħmel hawnhekk. Oui, ma question porte sur les... Il-mistoqsija tiegħi hija fuq l-state aid. Il-Kommissjoni tiegħek Eh, hija l-alfa u l-omega tal-politika industrijali dwar kompetitività. Issa qed nitkellmu fuq it-teorija tal-ekonomija eh, nsibu f'din it-teorija li hemm ċertu attivitajiet fejn il-suq jinżel l-isfel u għandek dan il-monopolju naturali Mbazz għandek l-enerġija, trasport u telekomunikazzjoni, ċertu networks fejn inti għandek ċertu eh, spejjeż li jkunu fissi li importanti ħafna, imma naraw ġifri kif jaħdmu dawn it-tip dan ta' setturi. U dawn kondizjoniet bħal daw il-kwalità forsi tonqos ta' dawn il-networks jew inkella jgħaddu wkoll biex jitolbu iktar iżidu l-prezzijiet tagħhom. Ġifri l-mistoqsija tiegħi hija sempliċi, Sinjura Kommissarju, inti se twessa tagħmel l-istejtejt iktar possibbli, ġifiri meta għandek ċertu servizzi ta' interess ġenerali, ekonomiku, inti se, se twessa il-possibilità tal-estate date anki fċertu ġifiri l-investiment tal-istat fil-renewables per eżempju, għax is-settur privat ma jistax jimxi waħdu. Grazzi. Danuta was uh, rightly mentioning that it is Iva, sawat, din hija sfida kbira l-Kummissjoni kollha hija f'dan it-tip ta' approċċ. U aħna qegħdin naħdmu fil-qrib ma' l-Ecofin u ma' DG Markets biex nippruvaw insibu mod kif naraw lej l-istampa sħiħa din hija sfida kbira u um, ħafna timijiet gbar u dedikati jaħdmu fuqha. Jiena grazz grata li saftetilu fil-bidu ġifiri ta' krizi finanzjarja kien tiġa implementat fil-kuntatti li kellna ma' per eżempju l-Bank Ċentrali Ewropew u numru ta' banek ċentrali fl-istati membri sabiex konna l-appoċ tagħhom u uħut minn nis tagħhom ukoll naqdu mat-timijiet tagħna għandna bżonn ta' economic analyzers dedikati mhux biss għal dawn l-affarijiet, ġifieri għandna pereżempju huwa fatt li hemm ċertu falliment fissu. Issa dan huwa falliment għaliex il-partijiet involuti mhux qed jagħmlu xogħolhom sew, għaliex ma jistawx jagħmlu xogħolhom sew, jew inkella konsekwenzi huma differenti. Però naħseb li rigward is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali aħna diġà il-President għalilna illi għal-mandat li jmiss ħajkun hemm qafas illi dan ukoll ħa natuħ importanza. Però da ma jfissirx li s-settur privat m'għandux jipprova jakwista jagħmel li jista' ħafna xogħol li jistgħu jagħmlu huma, però rridu nagħmlu distinzjoni bejn min qed jagħmel ix-xogħol u min qiegħed jagħti l-kriterji u min qiegħed jagħmel is-supervizjoni kultant ikun hemm ukoll kriterji speċifiċi u jkun hemm ukoll possibilità li jingħataw għajnuna statali. Ir-regolaturi nazzjonali qed nitkellem issa dwar l-enerġija, it-trasport u hemm possibiltajiet oħra biex naraw x'jistgħu jagħmlu r-regolaturi nazzjonali u fejn jistgħu jiżbaljaw ukoll. Naħseb illi għanna neħdu l-inizjattivi ta' peer review u forsi dana jista' jkun jista' jsir fl-ICN li huwa wieħed minn dawk il-fora fejn nistgħu aħna niskopru x'qed jagħmlu dawn ir-regolaturi nazzjonali u x'setgħu jagħmlu aħjar. Grazzi. Issa, vera baqalna nis xitkellmu għanna sitta, għalek niproponi li nħduwa mis sitta li juma ħalli mbaħt il-kommissjoni forsi mafxek ikolli ċans illi eh, twieġeb tkun tista' menu tazzi tweġiba bil-miktub imma l-menu l mistoqsiji jkunu saru is-sandi der Captain Caffin Siles, Sergeant Cosmics, Kamil, Oli Schmidt u eh, Annika Ġuri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 multa u li kumpanija tinqeret minħabba il-multa li kollha tħallas. Mela, kif tiddeċiedu kemm għandha tkun kbira multa? Intom għattu li 10% ta' turnover jew 5% ta' turnover. Imma fil-fazi ta' staġnar li qegħdin fiha 5% ta' turnover huwa xorta ammont kbir illi il-kumpanija jkollha tħallas. U dwar l-innovazzjoni tinata multa bl-istess mod kull darba jew tqisu wkoll kemm tkun innovattiva kumpanija hemm bżonn ta' impjiegi sostenibbli u għalhekk hemm bżonn ta' innovazzjoni u l-Ewropa għadha lura f'dan il-qasam. Għalhekk naqbel li l-multi għandhom jilqgħu kontra l-abbużi imma m'għandhomx ifarku l-kumpanija xinkella nkunu qegħdin nagħmlu ħsara lil nfusna. Grazzi, Signora President, u grazzi, Signora Kommissarju. Grazzi tal-linji ehm, gwida ġodda għal broadband illi sejna ta' mod partikolari lil eh, ħaddiema uh, u persuni b'disabilità. Mish konċidenza illi erba mill-banek mil illi għadhom fuq saqajhom huma Awstraljani għaliex kienu kellhom approċ iktar uh, kaut u kellhom regolazzjoni iktar stretta fil-komunikazzjoni dwar ir-ristrutturar tas settur bankarju tista' tgħidilna x'taħseb int dwar il too big to feel problem u kemm hemm istituzzjonijiet speċifiċi f'dan il-qasam fl-Unjoni Ewropea. Umbat jak eh, fuq il-dibattitu li għadeja bħalissa eh, fuq il-Global Tax. Grazzi, Signora Kommissarju, kollegi il kummissjoni Ewropea ħadet passi kontra il-produtturi tal-calcium carbide għalix dawn ġew akkużati li kienu qed joħolqu l-kartels u ġew immultati uh, ammont ta' bejn 3 u 5 miljun euro imma l-ola multa uh, eh, kellha titħallas minn Novaki fi Slovakkja. Din il-multa kienet tammonta għal 20 miljun euro. Wis nibża illi dan l-ammont huwa esaġerat ma tistax tħallsu il-kumpanija u għandu mnejn il-ġib il-din il-kumpanija fuq il-kubteja. Ejjew ma ninsewx illi dan huwa moment ta' kriżi u issa qed namel appell lilek biex forsi uh, din il-multa tista' titħallas bin-nefs dan il-negozji, din il-kumpanija tinsab f'reġjun fej ehm, l-industrija tal-minjeri edha nizla edha dem tonqos u tmajna u għalek din il-kumpanija hija il-post li jimpiega ħafna nies. Grazzi, Signora President, Signora Kommissarju. Komment qasir u għalli f'dan il-komitat irridu nifmu illi ħafna minna irridu li s-suq jaħdem kif suppost, imma wkoll irridu eċċezzjonijiet meta naraw li l-kumpaniji se jfallu. Naħseb illi minħabba di kriżi finanzjarja għandna sitwazzjoni li eh, kon qed inqisu li l bane kienu kbar wis biex ifallu. U din hija xi ħaġa li rridu nieħdu ħsiebha fil-ġejjieni. Imma dwar xi ħaġa li qed isir fir-Renju Unit il-Lloyds TSP u l-investigazzjoni li hija dejja Eh, naf li hemm ħafna affarijiet ma tistax tajt, imma forsi tista' tgħidilna x'qed jiġi investigat f'dan il-każ. Kif ukoll jekk waħda mill-affarijiet li qed tiġi investigata hija il-fatt kif il-gvern ma tax każ l-awtorità tal-kompetizzjoni. U tista' tgħidilna meta forsi l-Kummissjoni se tieħu xi deċiżjoni dwar dan? Grazzi, Signora President. Jina u koll nishti nappoġġa l-Kummissarju għalix naħseb li għaw jekk ikun hemm tellieqa għall-għajnuna statali fl-Ewropa, din se tagħmel ħsara kbira lill-Ewropa. Is-Sur Bullman qed ibassar xi ħaġa illi se tagħmel ħsara kbira lill-industrija f'pajjiżi fil-kostituenza tiegħi hemm Saab, Volvo, eh, kumpaniji li għamlu trakkijiet bħal Skania u Volvo. U l-inna sir naħsara kbira jekk il-Germania inħalluwa tagħmel xi ħaġa bħal din. Sur Bullman aħna qegħdin funjoni tinsiex u rridu nirrispettaw ir-regoli. Għalhekk nappella lilek, Sinjura Kommissarju, kun soda dan huwa l-uniku mod kif l-industrija Ewropea tista' tirnexxi u tkompli mixja l qoddim Grazzi, Signora President, Signora Kommissarju, jiena wkoll nixtieq ngħid eh, kemm napprezza l-mod kif il-Kummissjoni eh, ġestiet il-kriżi u għall-approċċ illi eh, ħadet bil-bailout packages Issa, aħna diġa qed nitkellmu dwar l-exit strategies u diġa hemm xi rkupru f'xi mill-istati membri, imma ħafna mill kupru se jkun asimetriku xoħut se eh, jirkupraw qabel oħrajn. Allura intom x'se tagħmlu meta intom tridu tirtiraw dan u twaqfu dan l-approċċ flessibbli? Naħseb li issa baqalna ħames minuti jekk nieħdu ftit ħin mill-parti tal laqalimis Malaj malajr, tajt il-Kummissarju, u niskuża ruħi illi mhux se nkun nista' nagħtikom eh, tweġiba sħiħa u waqas nistantikom l isfond tal ċerti tweġibiet tiegħi dan huwa l-uniku mod li dawk illi qegħdin jabbużaw u qegħdin jagħmlu l-ħajja impossibbli għal negozji oħrajn eh, u għal konsumaturi se jitalmu lezzjoni permezz tal-multi, multi oljien. Kif naslu biex niddeċidu kemm se tkun eh, olja il-multa? Irridu naraw x'aħsara qed issir għal kemm żmien dam qed issir ħsara u jekk ix xi ħaġa li eh, qed issir b'mod ripetittiv Ikolli ngħid illi hemm ħafna iktar kumpaniji li jimxu skont ir-regoli milli dawk li abbużaw. L-innovazzjoni Iva, imma hemm xi ħud hemm xi eżempji m'għandix il-ħin biex noqgħod nidħol fihom hawnhekk, imma jekk wieħed qiegħed juża l-pożizzjoni qawwija tiegħu mela xi ħadd ieħor ma jistax ikun innovattiv. Allura ejjew ma nibbażawx kollox fuq l-innovazzjoni meta ikonna eh, nitkellmu dwar il-multi nistaw inkunu ċari u najdu illi eh, hemm uh, kumpaniji li qegħdin jitwaqfu milli jkunu innovattivi minħabba l-abbuż ta' oħrajn. L-unika mod huwa li nużaw is-sanzjonijiet u inwaqfu l-abbużi. Il-fatt li kumpaniji ma jistaw xaħalsu il-multi fil-kuntest tal-krizi finanzjarja u ekonomika Aħna nħarsu bil reqqa lejn iċ-ċirkostanzi finanzjarji tal-kumpaniji individwali u hemm possibilità illi wieħed jista' iħallas aktar tard mhux bil-fors meta tiġi imposta l-multa u anki il-multi jistaw jitħalsu bin-nifs din hija possibilità imma hija propju fi żmien ta' kriżi li huwa importanti illi aħna nibatu dan il-messaġġ eh, qawwi uh, illi ma nistawx nużaw uh, trattament differenti għax hemm il-kriżi, jekk hemm eh, kastigi iridu jiġu faċċati. Dwar il-Banek Awstraljani iva aħna nafu illi uh, f'dik is-sistema hemm is-supervizjoni u r-regolazzjoni iva kienu u qegħdin f'sitwazzjoni aħjar mill-banek l-oħrajn. Uh, din hija xi ħaġa illi il-Kummissarju McCreevy offra lill parlament fil-proposti tiegħu li għandna nitalmu xi ħaġa minn dak li jagħmlu l-banek fl-Awstralja għal ġejjeni dwar il-mistoqsija eh, fuq il-, -mistoqsija il kartels tal-calcium carbide. Dawn il-kartels għamlu għalmenu żewġ biljun ta' euro fi ħsarat lill-ekonomija Ewropea. Meta kumpanija ma tistax tħallas irridu nqisu li qabel ma natu l-multa f'dan il-kas partikolari il-Kummissjoni eżaminat is-sitwazzjoni finanzjarja tal-kumpanija u biex raċ jekk din tiflax tħallas il-multa. il multa u rat illi il-ħlas tal-multa ma kienieċ se tipperikola il-kumpanija. Il-kumpanija kienet taf illi kienet se, taqla multa u għal daqstant kella żmien illi taħseb għalija. Dwar il-Lloyds Banking Group jiena naqbel bisħiħ illi f'suq illi jaħdem sew huwa tassew ħaġa li għanna nkunu grati għaliha għaliex joħloq l-impik, jagħti eh, ċertezza l-ekonomija. Il-Lloyds Banking Group ġi format permezz ta' xiri ta' Halifax, il-Bank ta' Bank of Scotland. Il-takeover offer kienet ikkondizjonata fuq il-lajnuna minnaħa tal-gvern biex jiġi salvat il-Halifax Bank of Scotland. L-ammont kbir ta' flus li qed nitkellmu uh, biex sar dan ix-xiri kien eh, poġġa iktar pressjoni kemm fuq il- mm, is settur tal-ħwienet tal, tal kif, kif ukoll l-SMEs aħna ma rridux illi nejnu lil xaħat għaskapitu tal-konsumaturi għax il-konsumaturi marċivew xajnuna għallek aħna għedin eh, nistudjaw il-pjan ta' ristrutturar tal-Lloyds u dan il-pjan se jkollu bil-fors jinkludi miżuri illi jisodisfaw t-letanijiet il-vjabilità tal-bank, it tininet net, kontribut minnaħa tal-bank innifsu u ovvjament it-tielet li d distorsjonijiet tal-kompetizzjoni iridu ikunu minimi. Issa dwar l-exit strategy. Kas b'kas aħna se naraw il-phasing out u l-exit strategies. Jiena meta għamilt il-diskors tiegħi ek bdejt il-prinċipji iridu ikunu jibqaw intatti imma il-mod kif aħna nimplementaw dawn il-prinċipji ikun iktar flessibli u nista nizgurakom illi eksejsir. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. insejt mistoqsija importanti tajt il-Kommissarju. Meta aħna eh, konna qed nitkellmu dwar l-Opel, il-rekwiziti kummerċali fil-proċess ta' teħej ta' deċiżjonijiet, l-istess proċedura li nużaw mal-banek jekk maħniex qegħdin nitkellmu dwar din il-parti speċifika tal-industrija tal-karozzi, aħna qed impoġġu ukoll il-pis fuq il-kompetituri f'dik l-istess industrija u dan mhux ġust u ma jagħmilx sens li għal ġejjieni uh, aħna rridu noħol u uh, industrija tal-karozzi illi tkun viabli li hija um-, mbagħad um tkun importanti ħafna wkoll għall ekonomija Ewropea kollha kemmi. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. dinja l-axar uh, eh, laqa tijak ma dan il-komitat, grazzi tal-li ġejt il-lum, ta' drabi l-oħra li inti ġejt, issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tana. Uh, please, we've got a, a very full agenda still and we need to discuss. Signori, għanna agenda mimlija daqsbajda u għat irridu eh, diskutu l-opinjoni ta' Sur Stex dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji fir rigward tal-mikro intraprizi. Għalek, jek joġobkom dawk li omtu minn postkom uh, eh, kem jista' jkunu ħorġu mill-kamra fiskiet jekk tridu titkellmu oħorġu barra għaliex eh, is-sur Stex ma jistax jiprezenta r-rapport tiegħu f'dan l-istorbju. Grazzi ħafna. Dek, skużani illi naqaslek mill-ħin imma issa lest li nisimawk. Grazzi ħafna. Signora President, Jiena se nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun aħna għandna proposta tal-Kummissjoni li ġiet ippreżentata li tagħti lill istati membri l-possibilità li iħassru il-rekwizit għal kontijiet annwali fir rigward tal-mikro intraprizi naqbel ma dak li qalet il-Kommissjoni li hemm bżonn illi eh, ikonna semplifikazzjoni amministrattiva għan negozji u naqbel imma minix konvint li proposta li tippermetti lill-istati membri biex jaċċettaw jew jidderogaw fir-rigward ta' intraprizi u eh, jippermettilhom illi ma jkollhomx kontijiet annwali. Ma naħsibx li din hija vantaġġuża l-aħħar hemm ħafna vantaġġi fil-proposta tal-Kummissjoni imma ma naħsibx illi qisu l-iżvantaġġi jekk ma jkunx hemm kontijiet annwali għal dan il-kumpaniji iżgħar dan mhux biss se jkollu vantaġġi imma rridu niftakru u dan ma ġiex misħuq fil-valutazzjoni tal-impatt se jkollu impatt ukoll fuq il-finanzjamenti ta' dawn il-mikro Jekk ma jkunx hemm eh, trasparenza x'ma jkunx hemm kontijiet annwali, kif se tagħmel jekk inti trid tikseb finanzjamenti għal dawn il-kumpaniji meta wieħed imur għand bank per eżempju, għalix inti dejjem tiġi mitlub illi tippreżenta l-kontijiet annwali tiegħek dan se jkun żvantaġġ. Jekk wieħed ħalli fidejn l-istati membri biex jażlu jekk iridux li jkollhom il-kontijiet annwali jew le, mela mbagħad kif se tiżgura li jkun hemm kundizzjonijiet indaqsa l kulħadd. Klaus Lene għal dan ukoll fir-rapport tiegħu għall-Kumitat tal-Affarijiet Legali għaliex imbagħad ikun hemm trattament li ma jkunx indaqs. Naħseb dan laqqas ma tqis biżejjed għaliex hemm xi negozji żgħar wara kollox illi għandhom attivitajiet transkonfinali f'ċerti pajjiżi bħal tiegħi hemm ħafna minnhom. Għalhekk jiena naħseb illi ikun aħjar li ninkludu il-mikro intraprizi fil-raba direttiva mill-li kolna kategorija separata għalihom. U rekwiziti għal dawn il-mikro intraprizi irridu jiġu semplifikati. Hemm mod kif wieħed ikollu proċedura semplifikata għal kontijiet annwali u kif dawn jistgħu jiġu publikati. Wieħed jista' jissemplifika il-proċeduri sabiex nkunu nistgħu ngħinu lil dawn il-mikro intraprizi u ma nħallux fidejn l-istati membri jekk dawn il-mikroentreprizi għandhom xi dmir li jippubblikaw l-kontijiet annwali tagħhom jew le. Nista' nidħol f'aktar dettalji ma naħseb illi dawk preżenti diġà jafu id-dettalji ta' din is-sitwazzjoni forsi nistaw nistaw nitolbu il-Kommissjoni meta tiġi biex tirrevedi din id-direttiva biex ħsieb il-problema tal-mikro intraprizi li taħseb biex naqqas il-pis amministrattiv għalihom imma dan permezz ta' reviżjoni tar-raba direttiva. Grazzi. Grazzi, Sir Fio. Grazzi, Signora President. Dmirijiet tal-kontijiet annwali ta' mikro-intraprizi irridu jenuna biex naraw interessi konfliġenti minn banda hemm bżonn illi natu inċentivi għal kompetittività u biex naraw illi l-obbligi tal-mikroentreprizi mikro ikunu proporzjonali mal ħtiġijiet tagħhom u dan irid isir mill-tnaqqis tal-burokrazija u tal-ispejjeż ma nistax impoġġu pis żejjed fuqhom. mil banda l-oħra hemm bżonn li jkun hemm ċertu livell ta' eh, ċarezza uh, fir rigward tal-kontijiet tanwali sabiex ma ikun jista' jifhem eżatt fiex tkun kumpanija sabiex inkunu nafu l-obbligi fiskali tagħha x'inhuma u sabiex inkunu nistgħu niffaċilitaw loti ta' kreditu li jrid isir b'mod trasparenti irridu u koll inqisu realtajiet nazzjonali, mod partikolari fl isfond tal-krizi. Hemm bżonn illi nagħtu inċentivi lil dawn il-mikro intraprizi biex propju e, jibdew jam jinvolvu ruħom f'attivitajiet ekonomiċi hemm bżonn ta' sistema koerenti u armonizzata, sistema li tqis u żomm tieħu f'konsiderazzjoni il-ħtiġiet tal-kumpaniji il-kummerċ transkonfinali għalhekk hemm bżonn li jkun hemm regoli komparabbli għalhekk set ta' regoli semplifikati għal kontijiet annwali hija meħtieġa il-Parlament adotta rizoluzzjoni dwar dan f'Diċembru tal-2008 Dan irridu nżommu f'moħħna irridu nqisu wkoll lil dawk il-mitro intraprizi li joperaw fi stat membru wieħed jew joperaw fuq eh, livell nazzjonali jew reġjonali, jiġifieri li m'għandhomx impatt fuq is-suq intern jew fuq il-kompetizzjoni bejn l-istati membri. F'dawn il-każijiet irridu eh, inħaffu id-dmirijiet tagħhom u l obbligi tagħhom. Sur Simon. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Sa 7 ta' Lulju, jiena kont responsabli għal assoċjazzjoni f'wieħed mill-loqsm ekonomiċi l-aktar attivi fil-Ġermanja. U naf li l-Kummissjoni Ewropea qed tipprova tnaqqas il-burokrazija Fid-daw tal-esperjenza tiegħi naf li hemm bżonn ta' ċertu ammont ta' informazzjoni sabiex imbagħad inkunu nistgħu nieħdu d-deċiżjonijiet. Hemm ħafna informazzjoni disponibbli. Jekk aħna narawx qed tipproponi hawnhekk il-Kummissjoni, din qed tipproponi t tnaqqis tal-burokrazija. Imma dan għandu mnejn ifisser inqas informazzjoni. Il-Kummissjoni infisa tikkonkludi li se jkun diffiċli għall-istati membri li jimponu obbligi addizzjonali fuq il-mikroentreprizi kemm jew nitolbuhom li nagħtu jagħtu l-istatistika tagħhom, statistika nazzjonali, jew inkella biex jaraw li eh, jiġu rispettati l-obbligi fir-rigward tat-taxxi. il-Kummissjoni għada marraċ se jkunu l-konsegwenzi ta' dawn il-proposti fuq il-kumpaniji zaru ta' daqs medju. Setta regoli Ewropej ta' sew se jnaqsu l-burokrazija għal kumpaniji jew inkella dawn se, se impattu għalihom fuq livell nazzjonali u nżidu l-burokrazija fuq livell nazzjonali u għalek unbat konna uh, eh, situazzjoni li ma tkunx indaqsa l-kulħat fl-Europa bħala shadow rapporter għal grupp S&D jina nishti nappoġġa uh, l-opinjoni ta' Sir Stax. Irridu naraw l-impatti potenzjali kollha ta' din il-proposta fl-2010 eh, raba u seba direttivi se jiġu riveduti u dawn il-kwistjonijiet irridu nqissuhom f'dak il-moment. Għanna ħames kellima oħrajn għal kek joġobkom. Nitlobkom li tiskelmu fil-qosor biex jitkellem kulħadd. Is-Sur Jean-Paul Gozes. Grazzi, Signora President, kelmtejn biss l ewwel net irrit li jiena naqbel mal analiżi li għadha kif saret u rrid infakkar illi din il-kwistjoni kienet eh, il suġġetta diskussjoni kbira is-sena li għaddiet u minn dan il-diskussjoni ħareġ illi il-tneħija tal-obligu ta' kontijiet annwali jista' jkollha effetti u konsegwenzi negattivi. Imma jiena naħseb illi il-Parlament kien ħa pożizzjoni għaqlija ħafna għaliex kien qal illi fl-immedjat irridu natu xi derogi lil kumpaniji li m'għandhomx eh, attività transkonfinali imma fuq kollox il-Parlament kien talab li l kummissjoni tipproponi eh, regoli għal kontijiet annwali is-semplifikati għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Eh, Sur Simon Eh, kellu jiġbor dawn l-elementi ta' semplifikazzjoni, naħseb li din hija ideja tajba, ma rridux nagħmlu xi ħaġa illi fl-aħħar mill-aħħar se tmur kontra l-interessi tal-kumpaniji żgħar. Signora Joy, malaj malajr. Grazzi ħafna, Signora President. jekk id-direttiva se tiġi adottata kif inhi bħalissa għall SMEs Ungeriżi din se tkun tfisser li 95% ma jkollhomx għalfejn jimxu skont ir-regoli u e, ir-rapportar tal-kontijiet annwali tagħhom. U dan se jkollu effett negattiv għax se jkollhom mbagħad uh, e, jħejju rapporti addizzjonali sa biex jissodisfaw jimxu skont ir-regoli fl-Ungerija. Għalhekk dan se jmur kontra l-interessi tagħhom u għalhekk nissuġġerixxi illi din il-proposta ma tiġix adottata kifini bħalissa jekk il-kumpaniji li jaqgħu taħt il-limitu msemmi fl-abbozz direttiva għandhom jiġu permessi kol possibilità li jiddeċiedu għalihom infushom jekk japplikawx ir-regoli semplifikati jew le. Imma aħna Zgur se jkonna nerġaw niddiskutu dan il-limitu li ġie fissat għaliex għandhom nejn imur kontra l-interessi ta' ċerta pajjiżi. Grazzi ħafna, Senjura President. Jiena nixtieq nirreferi għal dak li għamilna fl-aħħar mandat parlamentari f'Diċembru tal-2008, ma milux wis, kien hemm maġġoranza enormi favur it-tnaqqis tal-pis amministrattiv dan huwa parlament ġdid. Allura se jkollna nerġgħu nibdew mill-bidu, nerġgħu nibdew niddiskutu mill-ġdid? Aħna maħniex qegħdin nissuġġerixxu li ma għandux ikun hemm regoli imma qegħdin ngħidu li rridu naraw jekk l-kumpaniji żaru ta' daqs medju u mhix jaqgħu taħt ir-regoli Ewropej, ħafna minnhom mhumiex għaliex huma żarwis u m'għandhomx attività transkonfinali. Din hija opinjoni tiegħi il-Kumitat tal-Affarijiet Legali naħseb jagħmel żball jekk jipproponi din eh, eh, bħala l-unika verità naħseb dak li proponiet il-Kummissjoni huwa xira nistgħu uh, eh, niddiskutu fid-dettalji imma jekk namlu kif għam qed jissuġġeri s-sur steks inkunu qegħdin namlu politika kif jagħmlu fil-Belġju u mhux kif namlu aħna fl-Ewropa. Fil-qosor għaliex il-komment tiegħi li xtaqt nagħmel jiena diġà eh, sar, jiena naqbel ma' Sur Stex naħseb illi nkunu qegħdin nagħmlu ħsara kbira lil kumpaniji żgħar infuso. u kif ukoll l-konsumaturi u l-iswi Ewropej jekk aħna ma jkonniex regoli għal kontijiet annwali li jkunu l-istess għal kulħadd. Grazzi ħafna. jina spiss naqbel miegħek sur steks fil-Komitat ta' Trasport imma hawnhekk ma nistax nappoġġak, ma nistax naqbel mal-loġika tiegħek. Aħna spiss nitkellmu dwar it-naqis tal-pis amministrattiv fuq il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Issa il-Kummissjoni ħarġet bi proposta u minnar ma neżaminawha sew se niċħduha sen qed ngħidu li sena d-dieħla u s-sena ta' wara se naqsu l-pisijiet amministrattivi. Naħseb illi issa huwa l mument illi għandna naċċettaw din il-proposta f'dan il mument ta' kriżi. Naħseb illi d-darba uh, zbaljajt bi kbir, Sur Stax. Grazzi, Signora President. Is-sur il-kommenti ta' sur Langen ma nafx jekk jifimx l-Olandis, nimmaġina li Iva jifem, imma jekk intom tasbu li hija hawnhekk nitkellem mill-perspettiva tal-politika Belġana, mela jien għandi ngħid ukoll li hu qed jitkellem għandhom tal-Ġermanja ma nix noqogħdu nippuntaw sebajna lejn xulxin. Jina minix etnajt illi menx bżon ta' semplifikazzjoni amministrativa kullħat jaqbel. Mistoqsija tija hija din il-proposta hija l-aħjar mod kif wieħed jista' jagħmel semplifikazzjoni amministrativa għal kumpaniji żaru ta' daqs medju. Jider illi forsi din l-aħjar mod kif wieħed innaqqas il-pis amministrattiv, imma jiena naħseb li l-piżijiet xorta se jibqa' hemm anzi pjuttost li se nagħmlu l-ħajja iktar diffiċli għal għad kbir ta' kumpaniji li għandhom attività transkonfinali forsi fil-Ġermanja ma tkomx imma fil-pajjiżi hemm u fil-Portugal ukoll. L-affarijiet se jsiru iktar diffiċli għal dawn l-SMEs, se jkun diffiċli ħafna għalihom biex jiksbu kumpaniji uh, informazzjoni minn kumpaniji oħrajn li huma jagħmlu l-kummerċ magħhom Eh, diffiċli wkoll li jiksbu il-finanzjamenti għaliex il-banek se jagħmlu mistoqsijiet dwar trasparenza u se jkollhom bżonn li jagħtu eh, dettalji dwar eh, il-kontijiet tagħhom dwar it-taxex, eċċetera, jista' ikun il-li fat ta' pajjiżi tinġabar informazzjoni statistika b'mod ieħor. Tajjeb wis jista' jkun, imma ma nafx jekk dan hux se jwassal imbagħad sew għal tnaqqis tal-pis amministrattiv għax l-informazzjoni xorta se jkollha tinġabar b'xi mod jew ieħor. il nies xorta se jkollhom joqogħdu jimlew ħafna formuli. Naħseb li dak li rridu nagħmlu huwa li nħarsu bis-serjetà u naraw kif nistgħu innaqsu l-pis amministrattiv għal kumpaniji żaru ta' daqs medju u għandna nitolbu lill kummissjoni biex tirriforma id-direttivi tagħha irridu innaqsu il-pis amministrattiv għal kumpaniji żgħar u ta' daqs medju ma dammu biex laħjar aħjar mod li nagħmluh. Irridu nassu għal xi emenda ta' kompromess sabiex aħna najdu li ma tkun l-aħjar direzzjoni li fija aħna irridu nimxu. Grazzi ħafna naf li kien hemm xi kollegi jixtaqu jerġgħu jitkellmu imma mhux possibbli Forsi wieħed jista' jimmaġina li l-emendi jsiru iktar tard. Id-deadline għandhom l-emendi se jkun it-tieni ta' Ottubru sa nofsinhar tistgħu tagħmluhom u l-gruppi diġà jafu li nistaw biss nużaw eh, nittrattaw l la bl-Inglis xin kella ma jkondix ċans. Iġifiri l-emendi bl-Inglis sa 2 ta' ottubru Umbat il-votazzjoni sir fis 6 ta' ottubru anki diskussjoni rajtek sur langen imma qed nispjegalkom it-timetable il-ħin qed jafas. U il-votazzjoni tal-lead committee se tsir fil-10 ta' Ottubru mbagħad fil-plenarja l-għol ta' Diċembru. Din din timetable rridu narraw ekkux e se noħorġu parir b'opinjoni jew le. Point of order sur Langen. Iva, għandi point of order. L-Inglis huwa l-sim pajissek u hawnhekk ħafna drabi naħdmu bl-Inglis għall-emendi, speċjalment meta nitkellmu fuq kwistjoni tal-Eurozone u regola li l-membri għandhom id-dritt li jivvotaw bil-sim pajizom pajjiżhom għandna nirrispettawha anki jekk il-president ta' dan il-kumitat il ikun tkun persuna ta' nazzjonalità eh, Ingliża fil-bidu ta' dan il-mandat leġislativ ir-regoli hemm bżonn li nirrispettawhom. Sur Langen, jiena nista' nifhem, nista' nadrek, ma naħsibx li il-fat li deċidejna fuq l-Ingliż għandu xi ħaġa x'taqsam għax jien Ingliża konna d-deċidejna fil-leġislatura ta' qabel li għal-lingwa li se nużaw biex naħmu biha. Jiena se nikkunsidra l-punt tiegħek un imma jekk ma nistawx naċċettaw l-emendi bl-Ingliż u koordinaturi kienu jafu b'dan u ħadd ma, qal ma oppona. Jekk aħna ma jnexxinniex l-alternativa tkun um, l-opinjoni għand il-koordinaturi li jixtiequ intervjenu. Ħanisma il-Silvi u l ġan Paul. Jiena bħala l-koordinatur tal-Laldin nixtieq um, ngħid li qed naqbel mas-Sur Langen u rridu nżidu il-lingwi l-Franċiż u l-Ġermaniż Grazzi ħafna, Sinjura President. Inti taf li mandi xej kontra l-Inglis imma wara ħames snin esperienza qed nara li dejjem aħna l-iżmin jafas u mbagħad dejjem ikun hemm iż-żmien biex naslu jiena kontra porter ta' żewġ suġġetti ta' żewġ rapporti kulħadd kien jagħmilli eh, pressjoni u nafu kemm idumu eh, eh, eh, nafu kemm idumu żmien ta' traduzzjoni. U dejjem kienu jgħidu li, fil- Fl-isptarijiet qatt ma hemm Dipartiment ta' Urġenza, kull ma jkun hemm huma nies li għandhom ħafna ġla, Hawnhekk x'se nagħmlu? Issa, jekk hemm nies oħra li jridu jikkonsidraw lingwi oħra, it-traduzzjoni ma tkunx possibbli, nipposponu l-votazzjoni. U ma jkunx hemm opinjoni. Ikun dak dik tkun l-istorja. Is-Sur Sterks. Jiena m'għandi l-ebda problema naħdem bl-Ingliż, Sinjura President. Imma jekk inti tippermetti li jkun hemm il-Ġermaniż u l-Franċiż, mela hemm xi lingwi oħra mbagħad. Iġifri jina mandi lebda problema li naħdmu bl ingliż Imma hemm u l prinċipju mbagħad il-koordinaturi jridu jiddeċidu jridux opinjoni jew le jekk l-opinjoni li ma jażluwiex naħseb li tkun ħasra. Meta jiena qed li jekk ma nix naċċettaw li naħdmu b'lingwa waħda biex naġlu mela nkunu rridu naċċettaw dak kollu li l-membri jkunu jixtiequ u jipproponu. E, Ġifrini naħalli diskrezzjoni tal-membri intom tamlu sottomissjoni tagħkom b'lingwa tagħkom jew bl-Ingliż naħseb daqshekk issa deċiżjoni ħatta. Ġifri intom l-emendi t eh, tibatuhom sa nofsinhar sita tnejn ta' Ottubru, tużaw lingwa tagħkom jew lingwa ta' xi ħadd ieħor u aħna nagħmlu l-mutana biex eh, naħdmu minnem. Jekk il-lead committee ma jkunx jista' eh, jimxi bil-pass ta' traduzzjoni, traduzzjoni ma ssirx tkun il-problema tagħna. Kunu ġibna il-ġebla fuq saqajna u rridu naħdmu b'din situazzjoni. sitwazzjoni Grazzi ħafna. Thank you. We are, we are... Grazzi, melissa morru għal punt. Naħseb li ċitament issa eh, daqsek ċitament għallum. Skużawni, ekki joġobkom naħseb li kull xiraq kiku li mmorru mill-punt li misfuq l-agenda tagħna jiġifieri li na nidjalogaw niblu l-femmit tagħna ma' Sur Jean-Claude Juncker, President tal-Eurogroup. Ekk joġobkom, jekk se toqogħdu titkellmu għalikom, marru tkellmu barra. Mhux fil-fdan f'din is-sala. Mela, l-ħar darba li ntqajna Sur Juncker kien fil-31 ta' Marzu ta' din is-sena Ovvjament se jkonna iktar ċans li nkomplu eh, bid-diskussjoni tagħna s-sena d-dieħla għadna ma ddeċidejniex li meta eżattament imma niltaqgħu ta' żgur il-format se jkun l-istess, ġifri Sur Junker jagħmlilna preżentazzjoni, u mbagħad nissima ju jirrispondi għal mistoqsijiet. Mela fidejk Sur Junker. Sinjura President, huwa verament gossu pjaċir tiegħi li nerġa' niltaqa ma din dan il-kumitat li għadha kemm reġgħet twaqfet huwa pjaċir doppju għax inti tajtni din l-okkazjoni li taqgħu ma għax hija kumpisjoni verament waħda mill-iktar importanti ta' dan il-Parlament. L-aħħar darba li ma kom kien l-aħħar ta' Marzu ta' din is-sena u meta tqajna dikinhar is-sitwazzjoni ekonomika tal-żona euro ovvjament kienet etta di minn żminijiet koroħ kienet qed tiddeterjora. L-ewwel net illum nista' ngħid li s-sitwazzjoni ekonomika xi ftit jew is iktar stabbli u għal dik li hija eh, opinjoni pubblika issu hemm ċertu ottimiżmu imma b'moderazzjoni din it-tieni parti tas-sena u anki ġifri qed tħares prospetti aħjar għas-sena d-dieħla. Jiena dak li nixtieq ngħid ma dan ukoll li nixtieq noqgħod attent f'dak li ngħid. Għaliex? Qed nara li sinjura Luling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 li dan il-rilanċ jibqa għaddej, mux ċert, il-situazzjoni għada fraġli u delikata. U ma naħsibx li għanna dritt li aħna ikonna aspettativi li mumiex eżatti. Il-krizi kienet waħda kbira, kienet waħda serja u l-konsekwenzi tagħha mhux se jgħaddu kif ġibu laħaq se jiddumu periodu iktar eh, twila dak hemm għal finanzi pubbliċi, is-swieq finanzjari u anki fil-qasam tax-xogħol. Ma dan kollu milli jidher illum irnexxilna inwaqfu din il-free flow. U u nafu aħna li mill-ħarifa tas sena l-oħra eh, l-azzjoni politika kienet kienem ħafna linji ta' politika biex irraznu l-krizi. Konna qed niġġieldu xi ħaġa ġdida ma ġilna in-nar bin-nar ma kenniex għażla oħra milli namlu hekk. Konna bilna u koll il-miżuri li konna ħadna kienu eccezzjonali u kellhom ikunu wkoll temporani li ġifiri ridna inwaqfu exit strategies skont is-sitwazzjoni kif kienet tippermetti sabiex aħna il-finanzi pubbliċi ma ridniex indajfuhom u anki indommu din id-distorsjoni inħalluha għaddejja permezz dawn il-miżuri urġenti ġifieri. Issa kien hemm bil kważi kważi unanimità meta wkoll issa rajna x'ġar ħareġ mis-summit tal-G20 f'Pittsburgh li kulħadd kien qed jaqbel li issa rridu niddeċidu fuq dawn l-exit strategies sabiex dawn ikunu operattivi u jitniedu jisiru iktar konkreti. Ma dana kollu l-inċertezza eh, tkompli u jisna ma nafux meta irridu nibdow. Il-krizi għada għaddejja, situazzjoni ekonomika u finanzjarja u l-perspettivi eh, fuq medda twila u qasira ta' żmien dejjem ovvjament qed jiġu diskussi eh, se jkomplu jiġu diskussi fil-Gothenburg, fl u anke fil-Eurogroup u mbagħad iktar tard f'Istanbul. Eh, anki jekk l-situazzjoni hija xi ftit stabbli, il-tieni nofs tal-2009 nistgħu ngħidu li il- il-GDP se jkompli jonqos il-tkabbir hija negattiva hija biss tar-rata ta' 4%. Din is-sitwazzjoni ovvjament tiġi din situazzjoni rajna u kol mill-interventi tal-Banek ċentrali. Issa, fuq is-sena d-dieħla l-2010 l-Kommissjoni Ewropea u l-Fond l-IMF et jitkelmu fuq titjib imma ed ikunu kawti ħafna qed nitkellmu fuq minn punt 3% għal punt 5%. Għalhekk f'dan l-isfond nixtieq infakkar xi ħaġa li xaħġa ħaġa li għandna tendenza li kem kemm f'mod pubbliku anki fil-Eurogroup. Qed nitkellem fuq il-tkabbir potenzjali, ġifiri il-tkabbir li wieħed jista' jara jekk juża il-kapaċità ta', produzzjoni mingħajr ma iġib l-inflazzjoni. Bil-kriżi ta' bħalissa fil-żona tal-Europ il-tkabbir se jitrazzan ħafna diġa għanna potenzjal ta' tkabbir li huwa baxx ħafna li huwa ta' 2.5% u issa jider li din se tinżel għal xi 1.5 fil-mija mill-2010 sal-2020 Għalek dan id-dibattitu fuq din dan it-kabir potenzjali, ovvjament noqdu attenti għax l-attività ekonomika miex waħda tajba ħafna. Fiħdan il-Eurogroup qegħdin naħdmu biex nerġgħu nagħtu spinta tal-qudiem din eh, dan it-kabbir potenzjali ġifieri li jkollna dinamika kollettiva sabiex kulħadd eh, f'daru stess eh, jagħmel l-ordni, jagħmel xi ftit tal-ordni jkun hemm fondi strutturali li huma immirati għal ċertu tip ta' tkabbir u anki ġifiri fil-kuntest tal-budget. Din it-tkabbir potenzjali hija ovvja li hemm rabtiet mal-exit strategies din hija importanti imma wkoll biex natu spinta l qoddim għal riformi strutturali sabiex aħna nkunu nistgħu noħorġu mill-kriżi b'mod veru. Is-sitwazzjoni għalhekk issa hija stab stabilit ruħa u l-orizzont jider xi ftit jew ftit aħjar il-tkabbir potenzjali apparti dan, hemm żewġ affarijiet oħra li hemm li jħassibna lilna ovvjament huwa il-qasam tax-xogħol u anki l-istat tal-finanzi pubbliċi. Jiena qalbi marbuta ma' dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea li fl-opinjoni tiegħi għandha għandna nsaħħuha iktar mill-li palissa dawn l-iżviluppi li se naraw jiżvolġu fil-, fil eh, eh, li ġejjin għal dak li għandu xaqsa madinja ta' xol, et eh, persi dawn se jmorru l-ura una ħafna il-postijiet tax-xogħol nafu li se jkomplu jonqsu se jisparixxi x-xogħol u ċittadini tagħna se jkollhom iffaċċaw iktar u iktar diffikultajiet. Iż-żona tal-Euro bl-Unjoni Ewropea qegħdin ovvjament f'sali pit-toroq biex insibu soluzzjonijiet għalhekk din il-tkabbir potenzjali jibqa' suġġett importanti, jiġifieri mhux biss ġifiri il-qat li se jkompli jikbar u jikber u se jkollu ħafna riperkussjoni kizzina fuq il-soċjetà mm, tagħna, imma se jkun hemm iktar problemi ehm, dawn pereżempju fuq il-finanzi pubbliċi li diġa ovvjament qegħdin eh, ftaħt pressjoni kbira. Hemm ukoll ehm, dan il-qatt strutturat li se jkun ħafna ħafna problemi biex nġildulu tafux. U ukoll l-aġir tal-konsumatur u tal-familji hemm bżonn li il-konsum il ukoll ikun parti mill-attività ekonomika. Ġifiri, għanna jisu żewġ għanijiet biex innaqsu il-qat u naraw li l-istruttura tal-ekonomiji tagħna ikunu iktar resistenti għal dawn il-problemi fuq medda twila qasira ta' żmien. Umbat nix nitkellem fuq il-finanzi pubbliċi tagħna. Il-pakkett tal-budget li aħna id-deċidejna fuq u f'dawn l aħħar 12 xar eno biex l-ekonomija tagħna jkunu iktar stabbli imma dawn il-miżuri eċċezzjonali mumiex sostenibli f'qasir u f'menda ta', twil qasir u anki fuq medda itwal ta' żmien. Għalhekk hemm bżonn verament naħsbu nirriflettu fuq dawn l-istrateġiji ta' l-exit strategies. Il-fatt li aħna għandna munita komuni aħna fil-Eurogroup eh, kemm fil-Lokofin bdejna naraw kif nista' nifmu l-xuxin sabiex u din l-exit strategy. Ġifiri, emżon li naqblu bejnietna, naqblu kif se ikun hemm interazzjoni, interazzjoni x'se jkunu l-sfidi li jinħolqu ukoll. Ovvjament dan fil-qafas tal-patta stabilita u ta' tkabbir. Issa, l-implementazzjoni ta' dan il-pakt għatma konna ħsibna li rridu napplikaw f'sitwazzjoni li qegħdin ngħixu bħalissa. Ija, ħaġa tajba li il riformi tal-2005 li bdejna fl-2005 ovvjament eh, stajna ġifiri li dan il-patt eh, nirrendu iktar flessibli u naraw li jkun nistaw nużaw ukoll anki fi situazzjoni ta' kriżi. Din il-flessibilità ma ridux ninterpretawha bħala flessibilità li hija dejjem biss tmur f'direzzjoni waħda. Il-fatt li għandna tant deficit u ovvjament irridu naraw kif namlu nikkonsolidaw ukoll il-finanzi. Naħseb li wasal iż-żmien naħseb li għadu ma wasalx iż-żmien li napplikaw din l-exit strategy. Imma rridu naraw x'formulazzjoni sentuwa kif se nelaborawha. Il-kriżi għadha ma ġiet mhix qiegħda fi stat ta' maturazzjoni li titlob dawn l-exit strategies, ma forsi l-2010 ma tkunx laqqas il-sena l-ewwel sena ma naħseb li mill-2011 wieħed jista' jimmaġina li ndaħlu fis-seħ strateġija ta' eżitu. Hemm bżonn li l-finanzi pubbliċi nagħmlu l-konsolidament tagħhom nikkoreġġu dan id-deficit strutturali li Ovvjament, meta wieħed jitkellem fuq punt 5% tal-GDP huwa ovvju li ma nistawx aħna inkomplu nimxu mod iżolat dawn l-istrateġiji jridu jkunu globa jridu jkunu jiġbru ħafna affarijiet u jridu jkunu wkoll qegħdin naqblu fuqhom. Hemm bżonn li l-finanzi pubbliċi jerġu jkunu sostenibli, ikon reformi strutturali li jifavorixxu il-xogħol u anki il-tkabbir potenzjali u naraw li l-swieq finanzjari jkunu jistgħu jaħdmu waħidhom. Dawn l-istrateġiji, l-exit strategies huma importantissimi u indispensabbli mhux biss fil-żona tal-Euro imma anke fuq livell internazzjonali hemm ħafna modi ta' interazzjoni bil-mezzi kollha li jeżistu biex ikun hemm l-istabilità finanzjarja u ekonomika. Għalhekk huwa ovvju wkoll li dawn it-tipi ta' interazzjoni wieħed jikkunsidrom fi strument u anki fuq iż-żmien li qegħdin nitkellmu għax ovvjament iż-żmien tal-aġġustament se jvarja minn pajjiż għal ieħor. Irridu nqisu dawn il-problemi kollha kemm huma u minn ma noqogħdu nistkennu jew ninħbow wara ċertu skużi ta' kompetenzi intom tafu li l-Eurogroup u l-Ecofin ovvjament irid jirrispetta l-istatut tal-Bank Ċentrali Ewropew u anki tal-Banek Ċentrali tal-pajjiżi differenti għalek hemm kooperazzjoni eh, ma, dawn l-entitajiet, imma dawn l-exit strategies eh, għal budget irridu verament naraw kif natwawhom. Issa, kemm tejfu il-G20 il-Eurogroup qed jaqbel mal-pożizzjonijiet li ħadet il-Presidenza svediza tal-Kunsill u speċjalment għal darboħra l-exit strategies li insibu l-lista tagħhom fil listarija tal-aħħar, ħarja li kien hemm anki skont l-arkitettura nazzjonali u anki l-appoċ u lajnuna li tittinata lil pajjiżi eh, il-fqar li ovvjament li huma dawk li l-aktar intlaqtu mill-kriża il-G20 ovvjament iddefinixxa wkoll il-qafas ta' kif trid issir ir-riforma, ta' kif trid il-governanza tal-IMF kien hemm ukoll diskussjoni naraw l-entitajiet differenti li qegħdin eh, jiżvolġu ġi b'ħafna numri warajhom naraw aħna l-Eurogroup dejjem għal li ri il-żona euro euro titkun ukoll taf eżattament fej sejra. Sabiex l-lin kol mill-Eurozone ikunu nistaw nitrattaw tajjeb mal-partners l-lin minn din iż-żona. Naqblu fuq il-budgets, naqblu fuq il-rati tal-kambju u kol rridu nieħdu l-okkazjoni li għanna eh, mħabba il-governanza tal-IMF sabiex fl-axħar aħna ikonna u koll vuċi il-zona il zona tal euro ikolla vuċi lilin mid-zona. Anki mħabba l-istatut tal-Munita Unika pala monita internazzjonali. Jiena, Signora President, ovvjament hija taw biex nirrespondi il-mistoqsijiet li intom lesti tamluli. Grazzi. Uh, thank you very much. Grazzi tad diskors tiegħek. Bħal dejjem numru lista twila ta' nies li jixtiequ jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom għalhekk nixtieq nibdew l-ewwel bil-Viċi President. Grazzi Sinja President u marħabba wkoll Sur Juncker ħana millek mistoqsijiet qosra. Fid-dinja l-ġdida, ġifieri issa meta meta jkollna dina l-exit strategy fl-2010 fimt sew ħajkollna dinja illi mhix ħatkun mhux tkun sinkronizzata ħajkun hemm nies illi ħarġin mill-kriżi u oħrajn li għadhom ma ħarġux. Ejda nżommu f'moħna dawk li ħajħorġu qabel mill-kriżi ħajkunu dawk ċentrali f'termini ekonomiċi, ovvjament dan kif għalina bira s-sur trixxej li tukunem hemm exit strategy monetarja illi imbagħad tippermetti lil dawk li għadhom iktar eh, lura segu. Importanti li jkollna strateġija flessibbli wkoll mista tkun strateġija waħda fissa għal kulħadd tkun flessibbli għal veloċitajiet differenti. E, jina fl-opinjoni tiegħi dan l-ekwilibrju tal-finanzi pubbliku jkun biss possibbli jekk naraw x'inhu il-potenzjal li huwa il-kwistjoni ċentrali. Issa, wara Lisbona, post Lisbona, taħseb li jista ikun hemm skadenza itwal minn 10 snin għaliex iddu żommu f'moħħna l-problemi li għandna qoddimna problema tal-kompetittività per eżempju kienet problema tal-Ewropa qabel u wara l-kriżi l-istess, il-popolazzjoni li qed il-tibdil ta' klima kollox. Taħseb li kien biżejjed dak li sar jew inkella din il-possibilità li wieħed jimponi soluzzjonijiet li jispjegaw il-bażikament il-problema tal- li għana tal-Lisbona. Taħseb li jdu insaħħu l governanza aħna nista' ngħidlek il ħanamlu dak kollu li nistgħu biex ikollna strategija tajba u li nikopera bħalma minna dejjem. Però l-importanti l-kelma kelma u l-nija unek ija il-reforma kemm għal dawk tal-pajz fi zona euro kif ukoll l-stati membri kollha. Iva, ħna għamlu mistoqsija u tweġiba sewwa, però jekk ħana għawlura mbagħad ikolli nieħu ġabriet ta' mistoqsijiet. Iva, grazzi naħseb li dawn l-exit strategies eh, ekk iridu jkunu fuq livell dinji, xorta irritu kunem differenza bejn il-pajizi għax il-stati membri mux edin fl-istess eh, eh, l-istess situazzjoni, hemm divergenzi. Il-pajiz, il-situazzjoni tiegħu ivarja minn wieħed tal-ieħor Għalhekk wieħed irid jara x'se jkun ir-ritmu li jieħdu l-pajjiżi differenti u se jkunu ritmi differenti biex joħorġu u, u biex jaddottaw ċertu strateġiji, exit strategies. Issa fuq l-agenda tal-Lisbona li ovvjament ma jolqoġ biss il-Eurogroup imma anki l-stati membri kollha 27 jiena eh, anki jekk diċ mandat biex nejtek ma jiena inħosruħi fil-grupp li nixtieq li il-perjodu ta' referenza ikompli. Iċifiri, mhux nipposponua imma l-inkomplu sal-2020. Jisa kem, ovvjament, il-ritmu ta' reforma ma jmurx lura, ma jaqax lura. Naħseb li din l-iskadenza mhix tajba issa fuq il-metodu biex napplikaw l-aġenda tal-Lisbona l-OMC hija l-metodu tajjeb l-Open Method of Coordination jiena naħseb li IVA ma ngħidx li l-OMC fija nsibu kull element intelligenti għax anki din għandha limiti, imma naħseb li ċertu numru ta' eh, gvernijiet jistaw u kol jaraw x-kompetenzi għandhom. Għax aħna dejjem naraw kif fl-ekofin fl ekofin dejjem nippruvaw inkunu iktar ċari nejdu metuma date limits per eżempju u nejnu l-gverni differenti. Imma eh, xikult xi kultant insibu resistenza li l-Ewropa qiegħda wisq prezenti. Jiena bil-kontra naħsiba: l-Ewropa għandha tkun iktar prezenti. Grazzi. Uh, thank you, uh, Mr. Bullman. Grazzi ħafna, Sir Borman. Sur Juncker fissemmi mis-Soċjalisti u Demokratiċi nixtieq nilqak għal dan il-Parlament ġdid aħna bdilna daqsxejn isimna li fl-Italja aħna m'għandniex biss l-Soċjalisti u Soċjaldemokratiċi ma anke il-Liberali eh, u l kristjani demokratiċi li jħossuhom iktar kuntenti feħdan is-soċjalisti u mill postiħor miex qed ngħidlek biex ġifiri nortak, sempliċement biex nispiega l-affarijiet. Jien għandi żewġ mistoqsijiet jira jirreferu dak radu kif għal sur Garcia Margajo, naħseb illi fil-Lisbona tnejn fl eurogrupp aħna għandna bżonn intensifikazzjoni ta' politika ekonomika komuni meta tasal Lisbona tnejn nsejħula xinsejħula taf x'kienu l-argumenti fil-ħames snin li għaddew l-ewra grupp ħajkollu dibattitu ġdid dwar l-effett illi din l-istrateġija ekonomika ħajkolla l-aspetti differenti li hemm dak ambientali, koeżjoni soċjali, eh, l-kompetittività u kollha kollu arġenti naħseb li dana huwa importanti ma rridu xaħna nkunu bojot jew suwot monokromatiċi jisna eh, għadin bis moħna fil-istrateġija tal-kompetizzjoni għax dan naħseb jipperikola nkella kredenzjali ekonomiċi tagħna. Ħaġoħra, fis-summit ta' Pittsburgh, qabel u anki wara dan is-summit kien hemm ħafna affajt li ntqalu fuq governanza ekonomika dinjija globali Ovvjament, l-iktar ma tkun governanza fid-dinja aktar aħjar, dejjem sadim ma narawix bħala skuża biex ma jsir xejn fuq livell Ewropew jew fl-Europ Group. Dan naħseb rridu noħduh in konsiderazzjoni fid-dibattitu għalhekk il-mistoqsija tiegħi inti kif tara il-wol tal-Ewropej f'dan id-dibattitu globali. Aħna ma rridux li nispiċċaw imwarba frokna, naħseb li aħna rridu naħdbu iktar fuq il-politika ekonomika tagħna ħalli nkunu nistgħu nitkellmu b'vuċi waħna. Umbagħad eh, nkunu nistgħu niddiskutu l-affarijiet aħjar. Sur Burman, jiena minix soċjalist jew soċjalist demokratiku, eh, Pero konta ħosni kondu ma' soċjalisti, imma aktar iktar ma' jeddi żmien inqas <laughs> qed inħossni komdu. Forsi xi darba nerġa' ħossni kuntent. Il-mistoqsijiet tiegħek huma pertinenti ħafna jiena tal-opinjoni. Illi, jekk per eżempju niftakru fil-Presidenti tal-Lussemburgu fl-2005, aħna ridna naħdmu iktar wassaw l-agenda tal-Lisbona sabiex ikun hemm riforma ħalli ntejbu l-kompetittività fil-waqt li nassiguraw illi l-anijiet politiċi tagħna u dak kollu li jaqa' taħtom u taħt it-titlu tal-koeżjoni soċjali wkoll ikun jista' jibqa' miexi. Dawn huma tliet aspetti ugwali tal-aġenda tar-riforma tal-Lisbona. Naħseb illi forsi kien żball illi il-kompetittività tajnija iktar importanza mill-koezjoni soċjali u l-politika tal-ambjent bħala parti mill- ehm, azzjoni konġunta tagħna għaliex aħna fil-verità parti integrali mill-kompetittività tal-Unjoni Ewropea u tal-żona Ewro b'mod partikolari. Il-fatt li l koezjoni soċjali taħdem u t tħassib ambjentali ingħataw l-istess importanza naħseb li dan ifisser li aħna l-koll parti minn kollox. Għalhekk dan huwa parti mill-impatt tal-kriżi ekonomika globali. Irridu nassiguraw li l-aspett tripartita tal-aġenda tal-Lisbona jinżamm m'għandniex nispiċċaw nżorqu f'sitwazzjoni fejn kull ma nitkellmu tkun dwar il-kompetittività u xejn ma nagħtuh importanza daqsa l-interazzjoni bejn l-IMF, l-ECOFIN, il-Grupp Euro u l-G20 jina naħseb li fil-G20 fil-fatt hemm din ir-rieda li il-grupp tal-G20 jisir xi tip ta' gvern dinji fil-kwistjonijiet ekonomiċi globali issa dan Naħseb li jekk nżigdu l-koordinazzjoni, il-mekkanizmi ta' koordinazzjoni internazzjonali hija ħaġa li għandna bżonna urġentament ġifieri f'dan ir-rigward. dan it-tip ta' amalgamazzjoni tal-nazzjonijiet li jipproduċu madwar 90% tal-GDP dinji m'għandniex inwarbu jew insiktu l-vuċi tal-Unjoni Ewropea f'dal grupp. Dawk illi jaħdmu fl-Ecofin fl eurogrupp jippruvaw jassiguraw illi il-membri Ewropej tal-G20 iħossu marbuta bil-mandat li kunu qbilna fuqu hawnhekk. U dinna mhix xi ħaġa li tiġri dejjem kultant. Ikun hemm min ma jżomx mal-pożizzjonijiet li nkunu deċidejna fuqhom. Din hija ħasra x'jekk ikollok dawn il-quorums internazzjonali ma rridux li l-Unjoni Ewropea tispiċċa biss kollha rwol sekundarju naħs li per eżempju l-Irlanda tħossa illi qed taqa' bħala sekretarjat tal-G20 u dana mhux sew għax dina mhix biss kwestjoni li jkun hemm 20 membru tal-IMF hemm ħafna iktar minn 20. Ma naħsibx li l-pożizzjoni tal-IMF għandha tisfiċċa fix-xejn hekk. Thank you. Next on my... Grazzi. Issa signora Silvi Gura. Grazzi, Sur President. Jina xtaqt nistaqsik dwar rappresentazzjoni esterna ta' zona aurora dak li għada kifat inti esprima l-istess tħassib li il-Fond Monetarju Internazzjonali mhuwiex sekondarju għal G20 Tini neċ nistaw namlu konkretament u wara li jidħol fis seħi trattat ta' Lisbona biex eh, naħdmu f'din id-direzzjoni dejjem bil-blajnuna ta' trattat il-ġdid. Inti għat qabel illi aħna inti taqbel li għanna morru l in mill-istrateġija ta' Lisbona Eh, nifem li inti eh, għajjej t-sabda kollu illi għaddejna minnu dan l-axar snin. Imma eh, issa ma nistax umorru l-ura lejn il-ċittadini tagħna ngħidu lu dan issa din hija xi ħaġa li valida u għax tfaslet ħafna snin ilu issa l-affarijiet inbidlu. Xista jagħmel il-Parlament dwar dan? biex nibda it-tweġiba tiegħi billi nieħu it tini tieni mistoqsija tiegħek fir-rigward tal-aġenda tal-Lisbona. Forsi inti fimtni ħażin l-idea tiegħi mhix illi għandna inwarbu jew narmu l-aġenda tal-Lisbona. Imma illi nkunu iktar realisti fir-rigward tal-kalendarju għall-applikazzjoni tagħha, ġifieri fuq ħafna livelli differenti aħna konna tajna eh, ikonna dati li morru l-lin l-2010 li kienet id-data oriġinarjament stabilita meta ġiet adottata l-agenda ta' Lisbona waqt il-presidenza uh, eh, Portugiża. Jina nixtieq illi nkunu iktar realisti. Aħna għadna sa' l-2010 aħna ma nisser nixinna namlu dak li għadna li se namlu sal-2010 lek naħseb illi għanna intawlu dan il-periodu imma xorta waħda ma, ma, ma noqodux nitrattinu biex napplikaw l-elementi differenti tal-agenda tal-Lisbona. Jina naqbel ma l-interazzjoni li jem bejn il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-G20 u l-Europa, eh, l-Unjoni Ewropea, u l-grupp ta' l-euro. Intom tafu li għaddej eh, dibattitu fil-Fond Monetarju Internazzjonali biex innaqsu il-numru ta' membri dan il-debattitu majna xifti tal-menu din l-impressjoni tijaj? Għalix fost dawk li għamlu pressjoni qawwija fuq l-Europa umma biss l-Istati Uniti li jixtiequ li il- il-numru ta' membri minn 24 jinżel sa' 20 billi ħalli barra għat ta' uh, stati membri Ewropej għaliex fost il-pajizi ta' b'ekonomija emerġenti um, l-impressjoni li hemm wisq rappreżentanza qawwija min-naħa l-Ewropa. Jiena naħseb li it-tnaqqis ta' numru ta' membri mux se, se jsirada, anzi dibattitu kifat il-kom majna jena bżon illi ikonna sede wahda għall-zona euro. Jiena qatt mar li illi eh, inħeġġeġ il-membru l-oħrajn tal-Eurogroup. Di soluzzjoni li forsi l-oħrajn jipreferu hija fiha wisq loġika li forsi moġboċ l-wisq persuni zona ta tal-grupp ta, ta tal-euro eh, għandhom eh, il-loġika il illi jiena qiegħed fejn qiegħed bil eda jiġifieri jekk ma kunx prezenti huwa huwa nuqqas. Eh, forsi xi darba se nastu biex niddeċidu fuq dan il-punt imma naħseb ikun seklu ieħor. Grazzi, Edgar Mimis. Is-Sur Juncker. Sur Juncker, huwa verament pjaċiri li nerġgħu naraw hawnhekk wara dak il-Kongress tal-Partit fejn inti ġejt iżżurna. Għandi mistoqsija għalik li għandha x'taqsam mal-prestazzjoni u differenzi fl-Eurogroup. Speċjalment meta naraw l-iżvilupp tal pejza nafqa tal-xol eh, u eh, l-affat ta' krizi u koll. Ma nafx tibta mizuri miżuri jistaw jittieħdu x'tip ta' konsekwenzi kollom dawn il-fatturi illi fuq il-futur mezzan jista jiperikolaw l-euro. Forsi il-deficit għandu il-pajizi għandhom inaqsu il salarji ma dana jista' ma jidirx fattibli jista' jwassal għal deflazzjoni, għalhekk nixtieq nkun naf x'inhuma il-miżuri li qed jiġu ikkontemplati fl euro grupp propjament biex indirizzaw din il-problema u x'tib ta' konsekwenzi ħajkun hemm għal patt ta' stabilità u tkabbir fl-opinjoni tiegħek. Dan jkollu jiġi mbagħad mejjun minn dimensjoni esterna li tara kif tista' twassal prestazzjoni għal pozizjoni simili, xini l-opinjoni tijak dwar da u xini l-opinjoni ta' dawk li għadin fl-Eurogroup? Nasab li l-mistoqsija tijak għanda bżon ta' mill-inqas il-tweġiba. Tweġiba għal kull pajis illi jispiegaw kif il-pajizi differenti jaraw il-problema. F'dak li għandu xaqsam ma' l-izbilanċi interni issa, Jena ma naħsibx li dana jipperikola l-euro daqsek. Ma naħsibx li sissa dan ta' bizzejet attenzjoni mill-ministri tal-euro għanna bżon naqblu fuq approċ iktar iffukat u sistematiku. Vizavi dawn il-bilanċi fundamentali u l-problemi li għana b'daw l-izbilanċi, għanzi daw l-izbilanċi li fil-fat veru jeżistu, ma jeddux id-dizintegrazzjoni għaliex dan it-tip ta' moviment tistennieħ meta jkollok inti muniti u unjonijiet ta' muniti kbar Mem lebda ta' linji gwida minnaħa tal-Eurogroup biex innaqsu daw l-izbilanċi, però ċertament li bil mot il-mod l-emmek risqin din it-tip ta' strument għadu ma jeżistix però. Imma, peress li dan huwa suġġett li jitqajem regolarment, dawk il-pajjiżi li għandhom l-affarijiet tagħhom kif suppost f'posthom qegħdin jippruvaw iħeġġu lil dawk li forsi dbedu daqsxejn minn orma biex jirranġaw l-affarijiet tagħhom peress illi mindu twafqet il-euro kien hemm minħas li l-kompetittività tagħhom intlaqtet ħażin u għalhekk qegħdin jippruvaw jiġġieldu favur din it-tip ta' sitwazzjoni. Għalhekk huma ma jridux li dawn it-tip ta' zbilanċi jikbru għaliex inkella ikun hemm problema jiena allerġiku għal tipi ta' eh, sforzi li jippruvaw iġibu iż-żona euro fix-xejn, pereżempju l-Ġermaniżi nixtieq nappella biex jagħmlu kontribut bħala biex naqsu l-izbilanċi ekonomiċi. L-ewro, zona ewro trid tikko taħdem bħala ħaġa sħiħa u għalhekk rridu naraw dejjem bħala entità waħda. U taġixxi bħala entità waħda dejjem. Ma naħsibx li ż-żona euro kontribwit għal l-izbilanċi globali ekonomiċi, ġifiri jekk diskutu l-izbilanċi ekonomiċi globali, dan naħseb li jiva hija diskussjoni interessanti u neċessarja, imma ma naħsibx li il-kontribuzzjoni ta' zona euro nistgħu nidentifikawa, ġifiri ma naħsibx li kien hemm kontribut min-naħa tagħhom u eh, najtu ukoll li kien eh, tassew pjaċir li ġejt nil-taqa magħkom qed il-taqajt mill-ħodor qatt ma ma sedintuni intom għal kongress taqom. Grazzi, Sir Goebbels. Merci, President. Grazzi, Sir President. Il-President Juncker għadu kif għallinna li l-ambjent ekonomiku dinji għadu inċert u li mbżon ta' iktar governanza dinjija. Fl-opinjoni tiegħi il-G20 ma tistax taqbel ma din ir-risposta għaliex il-G20 jaħdem mingħajr regoli ċari mingħajr bażi legali u ma jaqgħux taħt is-sistema tal-ġnus maquda fil-fatt is-sistema tal-G20 tmur lura għal konferenza ta' setat kbar ta' li modi stil il-kongress ta' Vienna, l-konferenza ta' Versailles fejn kien hemm pajjiżi kbar jew pajjiżi mdaqsin bħal Franza u l-Italja rridu immexxu l-bqija tad-dinja fost il-G20 għad eh, demokraziji eżemplari u l-Arabja Sawdita tajtina ma ħalli illi l-oħrajn li lili u kif għat inti bil raġun Sur Juncker li din il-ġiet inti m'għandix tagħti bnijiet illi l-Fond Monetarju Internazzjonali jew l-OECD li għandhom ir-regoli tagħhom. Imma forsi għandna naħsbu illi nissostitwixxu il g inti bċi tip ta' Eh, kunsil ta' sigurtà ekonomiku u soċjali fiħdan il ġinus maquda sabiex dan kollu jibqa' fiħdan tas sistema tal-liġi internazzjonali. Jiena naqbel miegħek Sur Goebbels fuq l analiżi li għamiltina diġa għat aktar kmieni illi marriċ li l-Fond Monetarju Internazzjonali jaddi jkun sekundarju għal G20 għax il-G20 għada ma tistax issib posta fil-ġerarkija fil ġerarkija tal istituzzjonijiet internazzjonali ma jina nqis illi l-ideja illi wieħed jilaqqa l-G20 kienem bżonna għalix kienem bżon illi uh, hemm min jixpruna il-tkabbir u l sib soluzzjonijiet. Naħseb il G20 irrit jaħseb kif, se tkun eh, organizzata internament, la għandhom sedi, la għandhom eh, regoli ċari, din eh, hija xi ħaġa li jridu jaraw bejnietom sabiex id-deċiżjonijiet koordinati tal-Unjoni Ewropea jiġu prezentati lil G20 u l-bqija tal-komunità internazzjonali l idea li aħna jkonna konsil ta' sigurtà ekonomiku u soċjali miex idea ġdida u din hija idea li tissemma minn żmien għal ieħor. U din ikolla l-vantaġġ illi issi posta fil-kontest tal-organizzazzjonijiet internazzjonali u eh, fis-sistema tal-ġnus ma'uda li kulħadd jagħmel parti minna. Jiena laqas marrit illi immexxuni tmexxini l-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Maquda għaliex imbagħad eh, l-Arabja Sawdita mhijiex iktar iżolata għaliex għandha statut li huwa parzjalment għall-menu jista' ikun ikkritikat il-nuqqas ta' pajjiżi fejn m'hemmx demokrazija huma numerużi fil-ħdan il-ġnus maquda. Imma il-potenzi il-kbar m'għandhomx ikollhom id-dritt tal-vito. Jiena ma naħsibx illi nistaw najdu illi il-G20 joħodna lura għal situazzjoni tas setat il-gbar tal-seklu 19. Hemm riskju imma dan għadu ma sarx realtà. Eh, naħseb illi jiena semmerik fuq dan ma nistawx najdu illi fir realtà aħna morna lura għal l-affarijiet kif kienu fis-seklu 19 imma f-seklu ta' qabel fejn kienu jsiru l-affarijiet da kien is-seklu 19 mhux la seklu 20 u waqqas biss anqas is-seklu 21 li qegħdin fih. Iva, skużani, kwa qed nistenna Ekku qed nistenna il-traduzzjoni. Ivejn irresistejt il-tentazzjoni li iwieġeb li sur Gabbels bil-Lussemburgiz għax naf kemmu diffiċli biex intom torganizzaw il kwistjonijiet lingwistiċi. Iba dik solvejnija sambat nejdla kwara. Istanna sur Klut. Ja, dankeschön. Iva, grazzi. Sur Juncker. Inti diġa semmejt il-kwistjoni ta' suq ta' xogħol jiena Ġermaniż. Il-ġimgħa li għaddiet kellna l-elezzjonijiet. U hemm x'nifmu illi l-qat ħajola fil-pajjiż tagħna. Lilna dana jissuġġerixxi li l-kriżi għadha ma spiċċaċ illi għadna ma għaddejniex l-arfazi tagħha. Iġifiri, illi nindirizzaw il-kwistjoni tax-xogħol hija xi ħaġa li rridu nagħmluha u ma naħsibx li ħareġ xi sugu minn dak li ġi suġġerit f'Pittsburgh, issa jiena nixtieq insaqsik kallura inti bħala President tal-Grupp Euro. X'miżuri speċifiċi għandek f'moħħok? viza vidin is-sitwazzjoni x'ħatajdilhom il dawk li huma affettwati mill-żieda fil-qatt. Ħafna ċittadini ħajkollhom jgħaddu minn diffikultajiet kbar fix-xhur ġej ma sax ħallu Rajna l-elezzjonijiet anki tal-Parlament Ewropew ħafna nies ma votawx. Dan naħseb li huwa dovut għal fatt li ħafna eh, nies qegħdin jgħidu mal-Unjoni Ewropea x'qed ittina lilna. nasa bidu namlu ċara liċ-ċittadini illi iċ-ċittadini li huma jistgħu jħarsu lejn l-Unjoni Ewropea biex ittieb xi ħaġa. Grazzi. L-impressjoni tiegħi u l-opinjoni ti għamil ta' xara fl-isqarija traduttorja ti ma naħsibx li aħna nqedin fi free fall għat u il-kwestjonijiet tal-suq tax xol u ma xaħġa li ħajkonna nitrattawhom il-qoddim per il- l-akbar għafsa ta' dawn il-problema fi fix li ġejjin forsi anki s-sena d-dieħla ġifiri probabli ħanaraw zieda enormi fil-qat fl-Ewropa. Il-kriżi fi suq tax-xogħol normalment tinħass wara il-kriżi finanzjarja u ekonomika, ġifiri normalment meta nistabilizzaw ruħna ekonomikament tibda tinħass l-effett fuq is-suq tax-xogħol ma naħsibx li daħ jkun differenti għandna persentaċċoli ta' qatt fiż-żona euro. Fl-ewwel snin konna nżilna għal 7% meta daħħalna l-euro. U kien hemm tnaqis fiż-żieda tal fir-rata tal-qatt minn du daħlet l-euro. Ħafna drabi. Aħna naraw illi il-qat fil-fat qed jenqas propju jonqos propju minħabba l-euro. Jiena jidil li dan fil-fat kien il-każ. Iġifiri. Naħseb li għandna inħossu impatt pozittiv minħabba l-euro, forse ma jinħassx mill-ewwel li maħa ikollu rwol fil-istabilizzar tas-suq tax-xogħol. Jiena nemmen bisħiħ illi is-sitwazzjoni finanzjarja u ekonomika teħtieġ politika budġetarja espansiva fl-2009-2010 ma naħsibx li fl-2011 ħan insew din it-tip ta' dan it-tip ta' approċ. Naħseb ukoll illi eh, l-istati membri finanzi pubbliċi ma nistawx nkaxkruhom f'dan id-diffikultà bħala riżultat. Ir-rata, meta kontratti jiskadu ħajkon daħaj wassal rata aktar ola taqat fl-Ewropa. Aħna ħanamlu dak kollu li nistaw biex kabru il-potenzjal ta' tkabbir ta' zona euro jinaħt li ħajkolna 1.5% ta' rata ta' tkabbir fl-10 snin li ġejjin u dina jekk ma tkunx biżejjed biex tippermetti titjib fis-suq tax-xogħol. Għalhekk ikollna ħarsu wkoll ġejn riformi strutturali <coughs> Issa, riforma strutturali tiġi interpretata b'mod differenti minn nies differenti, ma naħseb illi eh, Lisbona tamel differenza f'dan ir-rigward. Ma naħsibx li d-deregolamentazzjoni u l-proposti għal flessibilità għandna eh, xejru għam daqsek kif ġiġi u nitrasferu għam fil-politika ma nix innaqsu jew nippermettu li l-istandards tagħna jaqgħu għax dan iwassal għal aktar qatt. u dal periklu jeżisti. Għax dan mbagħad iwassal għal mawġa wara l-oħra ta' eh, telfin ta' xogħol. Ma naħsibx qatt kien il-każ illi xi tip ta' kriżi bħal di jista' jkollha xi effett pożittiv fuq is-suq tax-xogħol naħseb illi dima tagħmilx daqshekk sens naiv ħafna. Din hija biss opinjoni personali. Grazzi Sur Skirakakis. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Grazzi, Signora President. Jina kontent b'mod partikolari għaliex inti u rejtna hija importanti li jkollna riformi strutturali. Inti tkellimtna u koll dwar riviżjoni realistika tal-agenda tal-Lisbona fuq l-10 snin li ġejjin, ovvjament. Dan jidher iktar kollu urġenti minħabba problemi fil-budgets nazzjonali. L-bidlit strutturali huma diffiċli biex nagħmluhom. Speċjalment jekk is-sitwazzjoni budgetarja ma tkunx tajba, inti semmejt ġata ta' skabbir pjuttost modesta u 5 u għat li mista tkun bizzejed din biex tiffonda tiffinanzja il-pakket ambizzjuż il qed tipproponi l-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm il-progress tal-finanzi pubbliċi kif nixtiequ aħna, inti taħseb allura li għandna nibdew ir-riformi strutturali iktar per pereżempju fl-2010, u biex dawn namlu għam um, naħdbu għam parallel bl-inizjattivi biex naqsu il-sbilanċi. Sur Junker. Nirreagġixxi. Billi nejt li nappella biss qiegħed għal perjodu biex jiġi estis il-perjodu fej nistaw inkejlu l-effett ta' riformi li nkunu edin namlu fil-kontest ta' Lisbona. Jina, mm, ma jina, ma naħsibx li rridu nqodu niddiskutu ngħidu meta se jibdow dawn ir-riformi strutturali. Nafu li r-riformi għaddejjin. Eh, daw ma rridux jinbdew ma jridu jitkomplow. Minar ma jieqfu u il-gvernijiet jafu kemm kem, japprezzaw ħafna l-agenda tal-Lisbona u jridu jimxu magħha. Issa, fuq l-exit strategies għal-budget li dejta li jom, nerġa' nirrepeti li għadu ma wasalx iż-żmien biex aħna l-istimulus tal-budget inneħħuhom. <clears throat> u anki mis-swieq finanzjarji tagħna. Mhux il-każ li aħna din il-politika inħalluwa u nwaqfuwa issa, għax sissa ġabet ċertu riżultati tajbin. Jina naħseb li qabel 2010 mhux se jasal iż-żmien li wieħed jikkonsidra li applika din l-istrateġija ta' eżitu. Hemm bżonn inkomplu nirriflettu naraw kif din se tiġi implementata din l-exit strategy. U għaliex għax naħseb li huma ċittadini, il-konsumaturi, il-ħaddiema, hemm bżonn ikunu ċerti li dawn il-miżuri temporani li aħna tajna l-sistema mhux sejdu hemm għal dejjem. Aħna edin natu iktar peace lil-budget stana, lil-istati tana, u isna ġifiri, edin inwaħlu għal zazax tana, għax etnejdu l-om li intom tridu dbatu l-konsekwenzi, imma sabiex aħna natu iktar eh, fiduċja ntu eh, ħajja ġdida li l-zazax tana, hemm bżonn li noħorġu minn dawn id-deficits u minn dan id-dejn pubbliku. U l-exit strategy se tkun differenti, se tkun dvarja minn pajjiż għal ieħor. Imma irridu nagħmluh dan ix-xogħol, nagħmluh kollha. Għax eh, mhux tajjeb li tiġi ġurnata il-Prim Ministru Franċiż jiddeċiedi eh, jgħid li wasal iż-żmien li ikompli Prim Ministru ieħor jiddeċiedi eh, li u mhux se jkompli ieħor eh, jgħid li diġà għamelek hemm bżonn li naqblu fuq dawn l-istrateġiji. U mhux biss nitkellmu kif se noħorġu minn dawn il-problemi tal-baġit, Narawx strumenti l-Bank ċentrali qed tuża l-mezzi, speċjalment dawk l-istrumenti li mhumiex konvenzjonali li rridu wkoll nikkonsidra meta qegħdin eh, nistudjaw dan l-affarijiet kollha anke jekk irridu nirrispettaw l-indipendenza tal-Bank ċentrali. Uh, Ola Schmidt. Thank you. Mr. Juncker, you are soon going to Gothenburg and the ECOFIN meeting there. Sir Juncker, inti fi Gothenburg u l-laqata ehm, ECOFIN emmek u ħadd iltaqa' ma' Sur Borg u Sur Bedel li huma Svediżi ħajkun kienu hemmhekk għadin jippreżentaw il-programm xi ġimagħtejn ilu u s-Sur Borg inti għat li ma kienx ċert jekk kienx ħaġa tajba l iżvezja li ma kienx parti mill-żona euro waqt il-kriżi u għalhekk kien nixtieq nkun nafissa issa jekk inti iktar ċert dwar il-konsekwenzi. Il-Ministru ta' Swieq Finanzjarji Sur Bordel għal fil-fatt ċaru tont li ħaseb illi kien vantaġġ l iżvezja li qiegħda barra mill-ewro għaliex setaw jesportaw iżjed minħabba il-munita iktar dajfa. X'in il reazzjoni tiegħek għal dan it-tip ta' komment sur Junker għad insaqsik għaliex jiena naħseb il inti jrid ikollok diskussjoni serja ma' daw iż-żewġ kollegi Svediżi dwar argumenti soda għall-importanza tal-euro propjament eh, minħabba din il-krizi għalix Ovvjament huma għandhom bżonn ta' argumenti sodi biex jikkonvinċu il-ċittadini Zvediżi li fil-fatt l ewroja ħaġa tajba l-Iżvezja għal l-Ewropa. Ġeċ tajjeb iva. Sakemm jiena premessi tal-Lussemburgu ma nixtiex jiena nidħol f'dan għad-dibattitu intergovernmentali li qed ikollkom fl-Iżvezja ma nixtiex nipponta sebajja lej wieħed mill-kollegi tiegħi ma jnaqbel perfettament ma' Sur Borg. Very often when we, when we were debating. Ħafna drabi ta' nkun qegħdin niddiskutu f'din il-kamra, jiena kont qed tal-opinjoni li skont l-idea tiegħi u l-konvenzjonijiet tiegħi il-post tal-Izvezja fiż-żona euro, mem lebda raġuni għalfej l-Izvezja ma titħolx, ma tinaqatx. Jem xtaqx nejda dima dina dejjem ħatkun il-pozizjoni permanenti tiegħi. Have a good trip and tell them. Vjaċċu tajjeb mela wejdilhom illi għandna l-istess opinjoni fuq da suġġett. Pascal Canville. Oui, Monsieur le Président, bonjour.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 Deuxième question très rapide. Kwestjoni oħra ma' malaj malajr hija kwestjoni ta' riżorsi naturali u tal-prezz tal-petrol, tal-żejt u tkabbir għal fis-snin li ġejjin għażon euro aħna Saqsejna din għamil l-istess mistoqsija li Jean-Claude Trichet u sur għal-munja li għannu li jom ħasbin u kol dwar il-fat li il-prezz ta' zejt huwa għoli met fil-waqt li situazzjoni fil-ekonomika fil-dinja hija diffiċli. U jiena nixtieq nkun naf jekk inti taqbilx ma' din l-analiżi u xini l-proposta tiegħek sabiex nilimitaw dawn ir-riski ir-riformi strutturali li semmejt jien mhux maħsubin biex innaqsu d-deficit jew l-infiq publiku ir-riformi ma marbutin u kol minħabba l-fat li il-popolazzjoni edha t u biex nkabru nżidu t-kabbir, potenzjal ta' t-kabbir li rridu nkabruħ biex ninkunu nistaw nifacċaw l-ewel l-spejjes illi seġu kawzati minħabba t-xieħ tal-popolazzjoni u anki biex nġildu kontra il-qat illi se jkompli jizdiet fi xhur u anki snin li ġejjin. Jena mandiċ metodi jew rimedji x'noffri biex pala suġġerimenti kif nistaw insibu bilanċ għal finanzi pubbliċi tagħna imma irrid isir fuq livell nazzjonali dan kull pajjiż kull eh, membru ta' zona euro irrid ikun jaf u x'inhu ma l-aħjar mezzi biex isib bilanċ għal eh, finanzi pubbliċi tiegħu. Nara li fi żona euro hemm ċerti gvernijiet illi qegħdin inaqsu il-livell ta' taxxi tagħhom Dan kollu juri differenzi li jeżistu bejn pajjiż stat membru u ieħor u dawna huma sitwazzjonijiet li l-gvernijiet iridu jiffaċċawhom. Inti semmejt żewġ tipi partikolari ta' strumenti fiskali fostom taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji jiena ma nistax nitkellem għannom tal-Eurogroup għaliex aħna m'għandniex eh, pożizzjoni komuni jina mandi ebda tabu ideoloġiku fuq taxxa ta' dan it-tip jina nixti illi aħna naħsbu iktar u naraw jekk nistawx fl-Ewropa jew f'xi pajjiż partikolari ndaħlu taxxa bħal din u ma napplikawiex mbagħad ma tkunx applikata mill eh, mistaturi finanzjarji l-bar Tobin Tax per eżempju u oħrajn jina naħseb illi irridu niftemu meta rridu nirfinaw l-istrumenti tagħna għal ġlieda xirqa kontra l-evażjoni fiskali u lista ta' miżuri li nistgħu nieħdu kontra dawk illi ma jimxux skont ir-regoli. Jiena naqbel u naqsam it-ħassib tas sur Trixxe u tas sur Almunja dwar l-impatt illi se jkollu il-prezzoli ta' zejt fuq uh, il-kupru ekonomiku illi xorta se jkun il-kupru zaħiru li se jkun dajjef imma fis situazzjoni finanzjarja li qegħdin fiha dawn jirrendi l-affarijiet iktar diffiċli irridu nerġgħu nibdew dialogu ġdid mal-pajjiżi li jproduċu żejt biex nippruvaw Eh, nikkontrollaw xi ftit il-prezzijiet tal-żejt li jinbidlu wis malajr u jinkwetawna. Eh, ħaġa razzjonali l-mod kif jollew jinżlu l-prezzijiet tal-żejt. irridu naqsu d-dipendenza tagħna fuq il-żejt u nkabru l-kapaċitajiet tagħna biex ninqdew bil-mezzi ta' enerġija li jġeddu. Grazzi. Sur Juncker. Għandi xi mistoqsijiet l-ewwel huwa meta jidħol fis-seħ l-Lisbona l-Eurogroup ħajkollu struttura istituzzjonali Dan jfisser li jkun possibbli li jkun hemm aġenda speċifika tal-Eurogrupp jew ħajkun hemm aġenda iktar marbuta ma' dik tal-Ekofin. It-tieni mistoqsija inti kont qed tiskar dwar tkabbir potenzjali li huwa element importanti ħafna. U dan ifisser li biex aħna nindirizzaw l-izbilanċ globali. L-jider illi dina dejjem edha narawa fl isfan tal-zona euro. Għalek dana l-idejat, mitologija differenti. Għalix, per eżempju, jek iktar nifoka fuq iż-żona euro, kolna iktar kwistjoni ta' temi soċjali u impjieg. Ġifri ħajkun hemm strateġija komuni illi tippermetti li jkun hemm azzjoni baktar baktar deċiżjoni, baktar konfidenza. Unbaħt l-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid hija dwar is-sostenibilità pubblika li l-finanzi pubbliċi qegħdin taħt pressjoni kbira, il-popolazzjoni dejjem qiegħda tixjih, però importanti li nevitaw li waqt l-exit strategies nispiċċaw nippuntaw kulħadd il subajna li xurxini irid konna strateġija integrata. Irid ikollna proċess ħafna iktar proattiv u mhux noqogħdu ħin kollu nakkużaw li xulxin, jidur naraw jekk ikun hemm bżonn ta' prezenza internazzjonali fuq il kustjoni tal-swieq ekonomiċi globali. Grazie. Oui, j'ai déjà euh, apporté un certain nombre d'éléments de réponse à euh, Iva, da jena diġa ta xaħod mill istoqsijiet tijak, pal per eżempju strumenti fiskali li jistaw jisservu biex norganizzaw ruħna aħjar fuq livell ta' taxxi. Ġurnata meta l-Eurogroup jisir entità formali tal-Kunsill l-affarijiet se jizviluppaw b'mod iktar inkoraġġanti milli għamlu sissa kemm il-darba spjegajt illi jiena president ta' grupp informali ma nistax najt kollox li jiġi diskuss ġewwa pubblikament imma l-iskambi informali fiħdan dan il-grupp huma utli ħafna għal gvernijiet l-oħrajn kemm għal komissjoni kif ukoll għal Banek Ċentrali għaliex dawn id-diskussjonijiet fiħdan l-Eurogroup jagħtu elementi Eh, biex dawn l-entitajiet l-oħrajn jistaw jaħdmu imma meta il-grupp tagħna jsir adult meta eh, jiġi ratifikat it-Trattat ta' Lisbon nkunu nistaw eh, konna nkunu iktar noħorġu iktar b'saħħa bl-idejat tagħna. Jiena kultant niddejja xi ftit illi ikolli noqot eh, noqgħod sieket meta kikun ippreferi li nkun nista' nitkellem b'mod ċar fuq ċerti affarijiet. Għanna program ta' ħidma illi jitfassal għal sitt xhur imma ma naħsibx illi għal-issa se jinbidlu l-affarijiet, jinbidlu meta jidħol fis seħi trattat tal-Lisbona. fuq il-bqija tal-mistoqsijiet tiegħek naħseb illi diġà weġibt qabel. Uh, Nkellem li Grazzi. Sara u l odwat tajba Sur Junker, jena inkwetat fuq il-futur tal-euro. Il-bira kanna s Sur Trisha u skuza ruħu minħabba dan id-dollaru b'saħħtu li hemm li m'hemmx. Però żara ma jidhirx li fil-fattija rrieda veru. Jina rajt li fl-aħħar snin il-suċċess ekonomiku ċiniż ħajati inċentivi lil pajjiżi emerġenti oħra biex huma jemetaw is-sistema ta' rata ta' skambju ta' ċina għalhekk fissni li ġejn ħajkonna euro iktar b'saħħita u euro b'saħħita ħat tipperikola l-irkupru. X'taħseb dwar dan sunjunke? I don't like this debate between Jina dan id-dibattitu fuq euro b'saħħita u euro dajfa ma toġobniex għandi għanna l-euro daqshekk. Jiena ma nishtiqx noqgħod ngħid niskellem fuq l-iskambju ir-rati ta' skambju fil-pubbliku din hija kwistjoni ta' sensittività kbira ma nixtieqx min jikkwotani fuq il-kwistjoni tar-rati ta' skambju tal-kambju. Idu nżammu f'maħna li fl-Ewropa aħna għandna termini ta' referenza Fuq il-politika tar-rata tal-kambju ma nix il-volatilità. Però aħna rridu dollaru b'saħħtu. U meta ngħidu hekk aħna nkunu qegħdin nirreferu għall-opinjonijiet illi jesprimu l-awtoritajiet Amerikani kultant meta nikkummentaw fuq ir-rata tal-kambju aħna ngħidu li nilqaw il fat illi kem illi l-Amerikani kienu għadin jinsistu fuq dollaru b'saħħtu aħna taġobna li l-Amerikani kienu għadin jgħidu li dollaru b'saħħtu għaf l interess tal-ekonomija Amerikana li tniġbilkom l-attenzjoni għal fatt li aħna. Din il-ħaġa ma smajniex dal-aħħar u jiena nixtieq li kikun nerġa' nismaha fil-ġranet li ġejjin. And, and finally Liam Wang Gok. Oui. Grazzi, Sur President. ħafna għadin eh, jitolbu dawn l-exit strategies għal-volja għadna għaddejjem ir-reċessjoni u li nkomplu naħdmu fuq l-istrateġija tal-Lisbona u r-riformi strutturali u politika li uh, tmexxi iktar finanzi pubbliċi sa l-istrateġiji li jridu jagħmlu l-Ewropa uh, l-ekonomija l-iktar qawwija u l-iktar qed tikber fid-dinja eh, għamluha uh, fil-fatt l-iktar dajfa tkabbir illum mhux qed iseħħ Is-sinjali huma kollha korroħ e, dawn il-politiċi il-politiki erdu il-konsum, l-esportazzjonijiet qegħdin ibatu u t-tnaqqis tal-rata tal-tkabbir potenzjalu e, huwa dovut tal-nuqqas ta' talba. Il-rata ta' użu 70% f'ċerti pajjiżi u u hemm tnaqqis iktar fil-kapaċità tal-produzzjoni minħabba il-reċessjoni. Jiena naħseb illi hemm riskji serji marbutin mal-potenzjal ta' tkabbir jekk aħna ma nħedġux u nikoraġixxux il-kumpaniji il biex jinvestu se jkun hemm problemi fil-ġejjieni. Jiena nixtieq huwa veru illi għaw ottimizmu fuq dak li seġri fil-ġejjeni, meta nitkellmu dwar il-patt ta' stabilità b'mod partikolari f'mument ta' reċessjoni dan jorbot id-dejn il-pajjiżi u meta jkollok periodu eh, perjodu ta' impik kważi totali mhux se jħeġġeġ il-pajjiżi biex naqsu il-livelli ta' djun tagħhom għalfejn m'għandniex regoli ċikliċi fuq il-governanza ekonomika għaliex ma, ma nsibux mod kif neħelsu mid-djun eh, meta l-affarijiet ikunu sejrin tajjeb sabiex meta l-affarijiet ikunu sejrin inqas tajjeb l-istati membri jkunu ikollhom il-possibilità li jżidu id-deficit tal-budgets tagħhom. Jiena qatt ma ħsibt illi għandu jkun hemm approċċ wieħed biss. U uh, m'għandekx tpoġġini fost dawk illi eh, jappoġġaw din l-offerta irridu kunem hemm bilanċ bejn dak li huwa offertu dak li hija talba. Dwar it-tieni mistoqsija tiegħek inti għadha kif deskrivejt b'mod qabbli ħafna il-patta stabilità kif inhu bħalissa meta Sur Prodi għal li il-pat kien stupidu. Il-pat aħna irrivedejnieħ u għamminnieħ kif rittu intom għamminna parti tijaw li jimira fuq il-prevenzjoni u parti oħra li tagħmel tajjeb għad-difetti u għal-diffikultajiet li jkun hemm li korreġi dak li jkun ħażin u l pat jobbligana li il-naqsu il-żoni tal-deficit fil-budget stana. Umbat, meta l-affarijiet ikunu sejrin ħażin, il-pat jittina permess li naċċettaw deficits illi imorru l in. u jkunu ikbar minn 3% kieku il-pat kien għadu kif kien qabel l-2005, aħna ma jkonniex il-possibilità li namlu dan imma fl-2005 uh, eh, biddilnih, rivedejnih biex jkonna l-possibilità li namlu dak li qegħdin namlu wissa. Jiġifieri dak li tixtieq inti diġa' seħ. Da ma jfissirx imma li d-deficits jistaw ikomplu jizdidu kif iridu u li aħna neħdu gost li inkomplu nżidu l-pis li se jaqa' fuq il-ġenerazzjonijiet futuri. Imma dan il-patt tina l-possibilità li ikonna reazzjoni għas situazzjoni kif ini bħalissa. Uh, thank you very much. We've uh, now made our Grazzi. Wa ħassanna fit-tmiem l-lista twila li kellna ta' mistoqsijiet, grazzi tal-li kontawna, grazzi ta' tweġġibit tiegħek qabel ma kulħadd jitlaq il-barra. Għanna xejn ta' problema bil-traduzzjoni u l-emendi ta' qabel. Jekk nżommu ma l-iskadenza ta' 2 ottubru għal-lingwa li tixtieq u jista' jkollna l-iskambju ta' opinjonijiet u l-vot fit-19 ta' ottubru. Dik hija l-aħbar it-tajba, l-aħbar ħażina i illi dan ħajkun fid-disa ta' flasġija fi Strasburgu. Nar ta' tnejn ġifiri. Pero dina nistaw nużaw bħala opportunità biex niddiskutu l-eżenzjonijiet blok ta' l-industrija eh, motor industry jew kont interess tal-Kumitat